Right, welcome everybody. Merħba l kulħadd Sa għanna l-iktar rappresentanti tal-gruppi maħna prezenti tajjeb wisq. L-arranġamenti tal-vjaġġar ħafna drabi jkunu diffiċli nar ta' tnejn, nara li l-Belġani waslu hawn bla problemi. Tajjeb, għaw erba rappresentanti, nitlob l-adozzjoni tal-agenda. Tajja pwis, mwet nara l-ebda oġġazzjoni. Dispjaċini li għaw avvizi tal-President, l ewwel net nfakkarkom li għada musser nkunu f'din il-Kamra, zdaħ nkunu fl-emiċiklu, għalek ħutu il-dokumenti ma'kom ħallament il-fux fi trasferiment lejn il-Kamra l-oħra. Naġġornakom fuq trialogi li għadhom għaddejjin, u nistanajdilkom li fuq il-kapital il kapital ta' riskju u anke l-fondi ta' imprenditorija soċjali għanna kena tini trialogu fuq dawn is-suġġetti nhar 12 ta' Ġunju u nkiseb progress fuq numru ta' kwistjonijiet u r-trialogu li jmiss u appjanat nhar l-20 ta' Ġunju fuq CRD erba, CRR, hemm trialogi oħrajn, tnejn fil-fatt nar 13 u 14 ta' Ġunju, nkiseb progress tajjeb fil-irfinar u l-finalizzar tal-negozjati fuq kwistjonijiet tekniċi li għadhom irridu jiġu irfinati matul din il-ġemma, iżda hemm kwistjonijiet pendenti kbar bħal pereżempju remunerazzjoni, il-pjanar ta' riżoluzzjoni tal-banek u anki l-finanzi addizzjonali u l limiti massimi għall-istituzzjonijiet importanti li rridu nsolvu uħut minnhom pal pereżempju il-limiti massimi jorbtu ma' regolament u għalhekk irridu nindirizzaw dawn flimkien. għanna iktar trialogi l-ġimgħa d-dieħla fuq direttiva tal-ipotekar wara l-vot tal-ġimgħa li għaddiet ir-rapporter mux jgħatawn mela ħan trattaw dan il-punt iktar tard meta r-rapporter jiġi. Għandi it-tieni paġna ta' dan dokument tajt il-President. I have to report, it would seem, on an... Għanna uh, uh, uh... u koll korrezzjoni femea fejn il-verżjoniet lingwistiċi kollha fil-korreġendum u l-abbozz tiegħu wara reviżjoni ta' avukati lingwisti tqasmu għal membri ta' Ekon nar l-14 ta' Ġunju skont ir-regola 216 tal-regoli ta' proċedura f'nuqqas ta' oġezzjonijiet mill-Kumitat, il-korreġendum se jindbat l-Parlament. Iġi mħabbar fil-sessjoni plenarja ta' Strasburgu f'Lulju u jiġi approvat jekk ma jkunx hemm xi talba minn gruppi politiċi jew inkell 40 membru minn tal-inqas li l-korreġendum jgħaddi għal vot. Hemm fejn naqra l-kontenut? Fil-qasor Naqra l-kontenut ta' president l-artiklu 14 u 85 fl-artiklu 14.5 it-tieni sotto paragrafu jiprovdi li sal-31 ta' Deċembru ta' 2014 hemm korruzzjoni fuq ix-xhur fuq ix-xar għall-applikazzjoni ta' rekwiżiti addizzjonali mill-Istati membri. Mbagħad fl-artiklu 85 3 hemm li l-ezma ser tibat ir-rapporti sar 30 ta' settembru 2014 f'dan il-każ u għalhekk il-korrigendum ħassar it-tieni sotto paragrafu ta' 14-5 u jemenda l-lingwaġġ biex ikun konsistenti. u jieħu l-lingwaġġ tal-14.5 biex kollox seħ f'Diċembru. Fl-artiklu 89 il-bidla innetem biex tiżgura li skadenza fejn il-Trade Repositories u CCTB ikunu edin emmek sa kem ikun hemm standards tekniċi adottati mill-Kummissjoni f'forma ta' atti delegati. Qed nitkellmu dwar id-data eh, ta' dħul fis-seħħ u mhux meta jkun hemm l-adozzjoni ta' dawn l-standards. Din kienet kjarifika teknika. Kollox jimxie ħarir mbagħad fil- fil mitejn trialogu li jmiss tajt il-President. Issa naddu għattilet punt dialogu ekonomiku mal-Belġu skambju ta' femijiet ma' Steven Van Eckere, il-Viċi Prim Ministru, Ministru tal-Finanzi u l-Izvilup Sostenibli, inkarigat mit-ċivil. It-tielet punt fuq-agenda tagħna. Nħallu l-Ministru jagħmel il diskors tiegħu mbagħad ikonna skambju ta' femijiet. Skużani li kelli nagħmel dawn l-avviżi kollha iżdija dmir parlamentari bħalma ċerta li taf. Jekk jogħġbok. Mhux problema, Sinjura President, grazzi ħafna, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, huwa pjaċir kbira lija li jien aċċettajt din l-istedina bħala Ministru Belġan ġdid tal-Finanzi biex inkompli nkun iktar fi dialogu mal-Parlament Ewropew u huwa onura lija li namel dan permezz tal-laqqa mal-Kumitat Permanenti tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Tafu li sena 2011 kella l-Presidenza Belġana li appoġġat bisħiħ fil-waqt li negozjajna six-pack ir-wol tal-Parlament Ewropew il-vizjoni Ewropea, tradizzjoni Ewropea ta' pajizi ta' dwara il-koll familjari ma' l tal-Belġu lejn il-Parlament Ewropew li nixtieq nrodlu ħajr għal kontribut kruċjali tiegħu għal ideali Ewropej u għalhekk huwa loġiku li jiena għad-dispożizzjoni tagħkom illum biex inkomplu nsaħħu dan id-dialogu ekonomiku. Fir rigward iċ-ċirkostanzi, naħseb li huwa ġust li ngħidu li situazzjoni ekonomika fil-Belġu kienet aħjar minn żona euro kollha kemm Il-Bank Nazzjonali tal-Belġu kalkola dan l-aħħar li mill-bidu tal-kriżi il-GDP tal-Belġu kien l-iktar wieħed b'saħħtu fiż-żona euro kollha. Sfortunatament dan mhux biżejjed bil-fors waħdu biex ikunu sodisfaċenti. jekk ta' toħarsa lejn l-ewwel slide taraw li fir-rigward tkabbir ekonomiku f'dawn l-aħħar erba' snin, il-Belġu kellu l-iktar tkabbir kbir u b'saħħtu bħala ċifri. Dan nistgħu norbtu għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett nixtieq nsemmi l-fatt li l-Belġu għandha sisin ekonomiċi b'saħħithom, jekk tagħtu ħarsa lejn it-tieni slide taraw li l-pożizzjoni tal-assi netti ta' ċittadini Belġani hija l-iktar għolja fiż-żona euro, madwar 200% tal-GDP. 200% tal-GDP li huwa doppju fir-rigward il-dejn tas-settur pubbliku li hija waħda minn nuqqasijiet tal-Belġu minnaħa l-oħra dejn għoli fil-settur pubbliku iżda kumpensat tajjeb minn pożizzjoni għolja tal-assi fil rigward il ċittadini belġani. It-tieni net nixtieq nisħaq li l-approċċ tal-Belġu fil rigward il-kriżi u biex nġildu l-kriżi kien wieħed xira fl-opinjoni tiegħi. Il-gvern għandirezza l-problemi tas settur bankarju fil-pront l-interess ta' ċittadini u l-ekonomija reali f'moħħna u bħala konsegwenza ta' dan il- diffikultajiet fl-ekonomija belġana rnexxinna nagħmlu tajjeb għalihom irrażnuhom. Fir-rigward il-skemi ta' għad temporanju mxejna l-qoddim u vitajna li jkun hemm sensi fuq skala kbira. Taraw li r-rata ta' għad illum hija iktar baxxa minn qabel ma bdiet il-kriżi. U naħseb li uħut mill-stabilizers ekonomiċi u anke l-iskemi ta' għad temporani tawna riżultati tawna l-frott fejn rajna li ċifri tal-qat huma pjuttost pożittivi minn tal-inqas meta mqablin mal-bqija ta' żona euro. L-aħħar komment li nixtieq nagħmel fir-rigward l-istrateġija li ntużat matul il-kriżi hija li kollox ma kollox kenna strateġija ta' finanzi pubbliċi għaqlija intelligenti u dan wera li l-gvern ġilet biex ikun hemm eh, daqs limitatu qatt ma kien hemm deficit li faqqa rajna li mill-Ottubru tal-2009 l-qoddim il-Belġu kien wieħed mill-ewwel pajjiżi fl-Ewropa għal proċess ta' konsolidazzjoni mal-budget tal-2010-2011 u naħseb li din istrateġija ta' finanzi pubbliċi intelligenti u jien nixtieq ngħid li hija fil-fatt sarfet fil tnaqqis ta' differenza tal-ratio ta' dejn, il-proporzjon ta' dejn Belġan vizafi il-medja ta' zona euro. Taraw slide fejn zona euro għanda proporzjon ta' dejn li huwa ta' 6.5% naf li hemm limitu għal dan l-argument għaliex huwa jisu il-pazjent li jkollu deni deni li jgħid li iva ma mhix kwistjoni għaliex il ġarti għaj għandu deni iktar oli ma xorta waħda għandu d-deni. U għalhekk irid noqogħdu attenti meta nużaw dan l-argument, imma meta nużaw dan il-paragun anke ma' dawk li għandhom 90% differenza tal-Belġu mal-pija ta' żona euro kienet ta' proporzjon ta' madwar 70% u għacħar għalhekk li l-istrateġija tal-aħħar 20 ta' snin arbitna aktar għal-medja Ewropea. U ovvjament iva rridu nkomplu lejn il-loġika ta' 60%. Is-sitwazzjoni ekonomika reċenti tal-Belġu poġġina fost dawk li għandhom prestazzjoni l-aktar olja biex najdu hekk, irridu narfu wkoll il-Belġu ma ħarabx għal kollox mill-intenzjoni tas-suq finanzjarju. Fil-fatt ċifri għal diffikultajiet kienu fuq tlet assi, l-ewwel net dejn oli ta' 98% tal-GDP, il-Belġu għandha l-iktar, il-ħames l-iktar Eh, proporzjon ta' dejn oli fl-Unjoni Ewropea, anki jekk ma nistgħux nikkompensaw għal fatt li għana dejn oli. Tini net l-kopertura, l-skopertura l-settur finanzjarju fisser li l-Belġu u Franza f'Ottubru tal-2011 kellhom intervjenu biex jisalvaw il-Bank ta' Dexia fejn għamil naqsim tal-aqwa partijiet u għamilna u kol garanziji għal finanzjar tal-bija tal-bank. It-tielet aspett kien il-fatt li ma kenniex gvern veru propju fis-seħ. Mill-elezzjonijiet tal-ġunju tal-2010 kien hemm gvern temporanju fuq il-livell federali u fil-waqt li l-gvern temporanju kellu maġġoranza fil-Parlament u seta' jagħmel dak kollu li kien meħtieġ biex jissalvagwardja l-interess ekonomiċi tal-Belġu, is-swieq ma kellhom serħan tal-moħħ sħiħ minkejja li kellna presidenza belġana ta' suċċess u minkejja li jurejna u koll li rnexxinna nżommu mal-obbligi internazzjonali tagħna. Xorta waħda kien hemm xi nuqqas ta' serħan fil-moħħ rigward l-istabilità tal-gvern. F'Novembru tal-2011 dawn l-affarijiet kollha laħqu il-illa tagħhom. Il-Kummissarju Rin informana li ħajdaħħal fis-seħħ jinforza six-pack mill-ewwel ġurnata Standards and Poor's eh, deklassifikatna b'livell bir-rati tal-imax laħqu ċifra ta' iktar minn 6% u għalhekk dem ċirkostanzi talbu li jkun hemm reazzjoni b'saħħitha. Il-Gvern Federali l-ġdid nar fl-2011 għamel adozzjoni ta' strateġija fuq tlet pilastri, riformi tal-Istat, riformi strutturali u l-pjan budgetarju multianwali. Fi rigward il-riforma tal-Istat, aħna provdejna r-raġuni u l- eh, raġuni l-lodot finanzjarju ekonomiċi biex bekk ikun jistaw jindirizzaw il-problemi speċifiċi biex ikun jistaw waslu għazvilup ekonomiku b'saħħtu. Jena ċert li dan ħajamel tajjeb għal reġuni iżda iktar u iktar importanti li jamel tajjeb għal ċittadini. L-ewwel nett neħilsu mill-nuqqas taqbil fi rigward il-politika Belġana bil-ċirkostrizzjoni tal-PHV li l-koll drajna bija l minn dan nuqqas taqbil u kien importanti biex nizguraw li fil-futur ma jkonniex bżon ta' 500 jum biex naslu għal-gvern. It-tini net hemm trasferiment tal-kompetenzi fir rigward is-suq tax-xogħol biex ikun hemm adattament aħjar għal politiki skont il-ċirkostanzi reġjonali u anki riforma responsabbli tal-liġi tal-finanzi permezz ta' awtonomija fiskali fir-reġuni. Dak fir rigward il-riforma tal-Istat. It-tieni aspett huwa riforma strutturali fejn kienna sforzi fukati fuq l-inżidu r-rata tal-impjiegi li hija baxxa relativament f'perspettiva Ewropea, ifukajna fuq li nżidu l-medja ta' età terterar b'sentejn fuq is-suq tax-xogħol billi l-kondizzjonijiet ikunu iktar tajbin għal qabel il-pensjonijiet u għall irterar bikri u anke billi nħadnu l-dawk li jkunu bla xogħol billi jkun hemm aktar sforzi biex indaħluhom fis-suq tax-xogħol u billi ma jkunx hemm benefiċċji degressivi fir-rigward il-qatt. Vera minn hekk kien hemm il-pjan multi multianwali li jibni fuq ir-riformi tal-Istat biex innaqqas l-miri ta' deficit għal inqas minn 2.8% sal-2012 biex nastu għal 3.7% u mhux fur 4.2% bħal-mem fid-dokument li tqasmilkom mis-servizzi wasanna l-3.7% tal-2011 u ħankunu 2.8% din is-sena u ser namlu bilanċ tal-budget propju fl-2015. Il-miżuri edin jaħsbu bil-qoddim bisforz ta' konsolidazzjoni fl-2012 li ammont tal-total ta' iktar minn 3% tal-GDP. Barra minn hekk il-pakkett huwa bbażat fuq rekomandazzjonijiet tal-istituzzjonijiet internazzjonali fil-fatt l-2014 53% tal-isforz ta' konsolidazzjoni ser ikun ibbażat fuq nefqa nefqa wessa l-bazi ta' taxxa u ħajżid it-tassazzjoni fuq il-kapitalu l-ambjent biex nevitaw li nxeklu tkabbir ma zidnix il-vat u ma zidnix ukoll koll tassazzjoni fuq l-impjiegi. Ir-reazzjonijiet tal-istituzzjonijiet internazzjonali u tas-swieq għal strateġija fuq medja, medja ta' żmien kienu favorevoli, l-IMF fil-fatt eh, sejħet li riformi kienu importanti u pass importanti tieħdu fid-direzzjoni tajba u fil-fatt il-Belġu fir rigward il-Kummissjoni Ewropea implementat ħamsa mis-sitt rekomendazzjonijiet tagħha. Ir-reazzjoni kienet waħda kwantitattiva fejn kien hemm rati tal-imax li naqsu għal iktar minn 2.5% sa livell li ta' 5.8% għal madwar 3.2% tal-ġimgħa li għaddiet il-differenza bejn il-BTP u l-Bund fir rigward il-Germania naqas b'nofs għal 366 punt perċentwali għal 174 punt perċentwali għalhekk dan kien aħbar tajjeb għal budget tagħna. Iżda ma nistgħux ngħidu li rnexxinna issa. Fuq medda qasira ta' żmien irnexxinna nkomplu nimxu l qoddim f'din il-mira, impenjeni ruħna bija fil-mija għal din il-mira u qed nagħmlu monitoraġġ rib ta' din is-sitwazzjoni. F'jannaru Marzu l-Gvern għamel aktar miżuri budgetari addizzjonali biex jiżgura l-miret budġetarji fl-ulju hemm ukoll kontroll budġetarju ġdid li huwa maħsub u f'dan il-kuntest ħan koll ukoll basir ta' rebbija għall Bank Nazzjonali tal-Belġu li kien aħbar tajba lejna il-Bank Nazzjonali żied il-basir tiegħu minn minus 0.1% tal-GDP għal 0.6% tal-GDP. Jikkonferma li l-Gvern eh, qed bassar li l-ħaq il-mira tiegħu għal 2012. Il-medda twila hija importanti wkoll. Kif inhu identifikat fl-isbilanċi eċċessivi tal-Belġu, il-Belġu trid tittejjeb il-kompetittività esterna tagħha u tnaqqas id-dejn pubbliku. Dawn iż-żewġ prioritajiet jeħtieġu sforzi ta' politika sostenibli fuq il-livelli kollha tal-politika. Ta' bilħaq il-kompetitività barranija u t-naqqis ta' d-dejn pubbliku huma wkoll problemi Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej huma parti minn din is-soluzzjoni Fuq livell tal-Belġu, l-Gvern huwa impenjat li jkompli investi għall-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 biex jieleb dawn l-isfidi. Biex nagħlaq x'nistgħu nixtarru minn dawn il-kwistjonijiet għal każ tal-Belġu fir-rigward il-Governanza Ewropea. L-ewwel net il-six pack f'pajjiżi ta' il-frott biex ikun hemm aktar monitoraġġ tal-iżvilupp budġetarju, speċjalment fis-sena fejn irridu neħqu il-miri budġetarji. Aħbar tajba din. Fl-Unjoni Monetarja l-evoluzzjoni ta' kull stat hija marbuta mal istat u l-oħrajn u jekk pajjiż ikun deficit, l-ekonomija kollha hija sedbati. F'ekonomija miftuħa bħal din il-Belġu jifhem dan iktar minn ħaddieħor probabbilment. Għalhekk il-Belġu appoġġa s-six-pack u l-idea kollha ta' semestru Ewropew jiena qed nara dawn ir-regoli ġodda mhux bħala xkil iżda anzi bħala stimolu. Lezzjonijiet oħra speċifiċi huwa l-regola tal-maġġoranza kwalifikata inversa taħdem. Qed naraw li fir-rigward l-okta manuvra tal-maġġoranza kwalifikata inversa hija titjib meta mqabbel ma' li modi fejn il-Kunsill seta' jaffordja li jibdel ir-regoli matul in-negozjati. Nilqgħu dan il-fatt dan bla dubju ser isaħħaħ l-aspett ta' prevenzjoni tal patta ta' stabilta' u tkabbir għaliex l-istati membri iktar minn qatt qabel għandhom kull interess li jevitaw li jsibu f'sitwazzjoni ta' xkil fir-rigward il-prevenzjoni u f'sitwazzjonijiet li ma tistax taħrab minnhom l-aħħar lezzjoni li nixtarru minn dan il-kas tal-Belġu, l-esperjenza tal-Belġu, hija din li ġej. Jiena naħseb li l-tnaqqis tal-proporzjon tad dejn l-istituzzjonijiet budgetari tajbin u l-sisin b'saħħithom tal-ekonomija tal-Belġuro li hemm bżonn ta' viżjoni aktar fuq medda twila ta' żmien u l-importanza tal-proċeduri tal-dejn eċessiv, regoli tad-dejn, infurzar tal-prevenzjoni Dawn kollha importanti. Nixtieq naqlaq billi ngħidilkom li iva l-Ewropa da ma ħarġitx mill-kriżi li la tissussa l-sisin tagħha mill-2008 iżda n-naħa l-oħra tal-aħbar hija l-Unjoni Ewropea qatt ma kienet kisbet progress daqshekk. Ir-riżultati huma impressjonanti, six-pack, il-kumpat fiskali, il-firewalls, il-mekkaniżmi ta' solidarjetà u bħalma kienet jgħid bħalma jħobb jgħid Van Rompuy huwa permezz tal-kriżi li l-Ewropa timxi l-qoddim L-ħamis li għadda l-Parlament Ewropew approva il-modifika l-trattat li jipermetti li jessem. Fil-plenarja jina kwotaj ġammone u għal l-eżom għaxe. il ne voit la nécessité que dans la crise. I think that... Jena naħseb li dan huwa minnu rridu noħorġu minn din is-sitwazzjoni avoljeja ta' kriżi u ħafna drabi bil-kriżi nimxu l-qoddim l-affarijiet qegħdin madwar il-mejda u nistgħu niddiskutuhom fil- tisħiħ tal-Unjoni Monetarja u Fiskali li namlu Unjoni Bankarja u nimxu l-qoddim għall-Unjoni Politika. Naħseb li l-unika tweġiba hija iktar Ewropa għaliex id-destin tagħna jorbot wieħed mal-ieħor. Jiena konvint minn dan u għalhekk interessat nisma' minn għandkom u nwieġeb il-mistoqsijiet li jista' jkollkom. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. We're just attending to the important matter of coffee. Iva, mela, et nihlisib eh, xanġa vera importanti, il-kafe. Um, wait, thank you very much uh, for address. Nixtieq għak tal-li eh, ndirizzajtna u nixtieq jena nfakkarkom li danu għaparti me dialogu ekonomiku u um, Dan id-dialogu qed iseħħ eh, minħabba is-semestru Ewropo eh, insistejna ħafna fuq dan waqt in-negozjati fuq il-six pack aħna naħsbu li um, daħġa ferm importanti tamil parti mill-trasparenza u li namlu demokratiku il-proċess ta' governanza ekonomika xaħġa li aħna nikkonsidraw bħala importanti ħafna. Issa għanna l-kellima mill-gruppi differenti maħan nieħdu l-ismijiet skont kif indikajtu intkom nasib li dan huwa aċċettabbli għal gruppi għalhekk jiena se nibda bil-grupp tal-SND Sayed Al-Kedwi. Eh, Grazie Grazzi ħafna, President. Vice President, nixtieq nirringrazzjak għal l-introduzzjoni, għal diskors tiegħek, nixtieq nirringrazzjak ukoll għal fatt li inti ġejt hawnhekk sabiex ikollok dibattitu magħna nasab hija opportunità tajba opportunità sabiex ikollna skambju ta' femiet Meta qrajt jiena dawn ir-rekomendazzjonijiet mill-Kummissjoni, stajt nara u kulħadd jista' jara li hemm xi repetizzjoni imma it-ton huwa daqsxejn imdajjef. Inti taqbel miegħi? Inti qed tipprova tissuġġerixxi nasib inti stesset li il-Belġu qed ehm, jimxi b'mod aħjar issa. u Dawn ir-rekomendazzjonijiet ukoll issuġġeraw li l-Kummissjoni mhux biss qed tipprova twetta il-miżuri sabiex tikseb l-anijiet imma tipprova ssib mod kif dan il-ksib jista' jsir f'pajjiżi kellna dibattitu vera twil fuq l-indiċi tal-inflazzjoni, l-Kummissjoni għaltina biex nwaqfuhom dawn imma l-partit tiegħi u l-partit tal-Gvern rrefjutaw għax aħna edna li s-seta tal-akwist seta ferm importanti mezzi differenti ta' kif nistgħu nġildu kontra d-deficit, per eżempju li nġildu kontra l-inflazzjoni, li ntejbu l-kompetittività billi nipromuovu l-innovazzjoni tal ima tul il-ħajja u politiki simili. Għalek, mela, il-mistoqsija tijaj L-istat kemm irid ikollu flessibilità jew inkella inti bħala membru tal-gvern, speċjalment inti bħala l-Ministru tal-Finanzi, inti kif qed interpretom il-rekomandazzjoni tal-Kummissjoni kelma b'kelma? Punt ieħor f'dawn ir-rekomandazzjonijiet donhom dawn qed jinsistu li eh, aħna rridu nżidu l-età tal-irtirar ma nafx eh, Dina donna tema importanti għal Belġu hemm ħafna taħdidiet dwar kif aħna nistgħu nżidu l-età naturali mhux l-età legali. Ġifieri forsi tista' tgħidilna kif inti beħsiebek twieġeb għal il pożizzjoni tal-Kummissjoni. U forsi għadu moment bikri wis sabiex nevalwawhom dawn l-affarijiet ma forsi tista' tgħidilna x'sinjali pożittivi inti tirċievu dawn il-punti. Il-punti għajli miss ħad nota tal-fat li l-Kummissjoni talbet għall-isforzi sabiex mm, ikun hemm tnaqqis eh, fl-ispejjeż involuti mal-impjiegi u minflok dawn ikun hemm eh, investiment fl-ambjent. U s-settur tat trasport eh, tal-vetturi u kol kien involut. Inti ħabbart li xarrejn oħra il-gvern ħa jipprezenta pakket. U minn dan il-pakket aħna nistgħu nistennew li se jkun hemm tnaqqis għall-ispejjeż involuti għal min jempjega. Inti wkoll ħabbart li fil-2013 se jkun hemm pjan finanzjarju, pjan li ħajkun lest fi Lulju, inti ħabbart li dana se jiġi mniedi U jiena ħarrist lejn id-dokumenti u kien hemm xi tħassib ukoll dwar ir-riżorsi tal-kapital tal-Banek Belġani. Ovvjament il-kapital irid ikun ikkonsolidat u ovvjament il-ħidma mhux biss tal-awtoritajiet jiena naqbel hawnhekk miegħek, imma inti hawnhekk tajt ukoll li l-Belġu taħbat wiċċa ma' problema vera kbira ġifiri il-garanziji għal deksja li ġew imwessa li dawn dawn il-garanziji irridu jitħallsu imma f'dawn iż-żminijiet li huma pjuttost diffiċli ġifieri jiena nixti nkun naf minn għandek kif l-istat Belġan ikun jista' jieħu azzjoni jekk il-kriżi tigrava. Jekk inħarsu lejn is-settur ta' Spanja, il-settur finanzjarju Spanjol, bħalissa m'għandniex aħna mekkaniżmu ta' solidarità, ma' forsi s-settur u għessess ikun jista dana joħroġ bi mekanizmu ta' solidarjetà. Dawn huma il-ħsibijiet tiegħi. Forsi tista' tikkummenta fuqhom. Naħseb li l-aħjar mod Nista' nitkellem jiena bl-Olandis? Wada ik geweldig er genoeg van het in het Nederlands te kunnen beantwoorden, kek. kijk. Iva, vera ħaġa sabiħa li nista' nwieġeb jiena bl-Olandis. Inti qed li Iva u ton mhuwiex daqshekk ibes għalfejn għax il-Belġu diġà kiseb ħafna mill-kundizzjonijiet u jekk inti taqra din l-opinjoni tista' tara li il-Kummissjoni qed tisħaq fuq il-bżonn li jitnaqqas dan l-izbilanċ dan li deficit ovvjament it-ton huwa wieħed differenti minn dak li intuża ma' pajjiżi li mamlu xejn. Ġifiri iva da, dan it-ton mhux daqshekk ibes, imma xorta waħda għad hemm messaġġ ġifiri li m'hemmx alternattiva din il-politika għandha eh, tiġi segwita u eh, gvern lilu fil-poter għal sitt xhur tieħu deċiżjoni huwa vinkolat huwa obbligat li eh, jimxi ma, ma dawn id-deċiżjonijiet. Aħna rridu nkomplu bl-isforzi tagħna. Aħna mhux qed naħtu wiċċna ma' problemi li eh, jistgħu jistolvu ruhom fi ftit xhur biss. Le, dan il-proċess huwa wieħed twil. U dwar l-anijiet, mm, Jiena naħseb li l-Kummissjoni taċċetta l fatt li pass eh, pass um, sar fid direzzjoni it-tajba, ovvjament, eh, kull pajis irritiħu jieħu nota tal-rekomandazzjonijiet tal-Kommissjoni, ma aħna rridu naraw li ma direzzjoni rridu insegu dawn l-istruzzjonijiet m'għandniex aħna neħduhom hekk b'mod letterali, Le, ovvjament differenza xaħna bi sovranità niddeċidu li nixtiequ nimxu ma dawn l-anijiet u nistgħu aħna niddeċidu kif aħna se niksbuhom l-anijiet għax kull pajjiż għandu sovranità. E, sal kull pajjiż li jiddeċidi kif jixtieq jiksibhom dawn l-anijiet. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni jirrappreżentaw eh, twissija kważi dwar il-periklu tal-izbilanċ dwar l-etar tal-irtirar iva dak li jettu minnu aħna mux qed insegwu xi mudell tan-Norveġa imma eh, nafu li il-Norveġa emmek hemm liġi li tfisser li l-etar tal-irtirar segwi il-graf demografiku, ġifiri skont il- kemm il-bniedem se jgħix u kemm huwa mistenni li il-bniedem jiex. Fil-Belġu għandna sistema differenti dwar l-ispejjeż eh, involuti ma l-impjieg u l-ispejjeż ambjentali li ħampattu eh, permezz il-naqsu eh, minn miżura mbagħad natu l-flus lil din il-miżura l-oħra. Nixtieq ngħidilkom li minn Novembru li għadda aħna introduċejna miżuri u eh, naħseb il-miżura li aħna introduċejna tweġiba tajba. Mux se jkun hemm żieda fl-ispejjeż involuti mal-impjiegi peress li aħna rridu nsibu 3% tal-prodott gross eh, domestiku naħseb li jekk inqablu tiċifra ma' pajjiżi oħrajn ma tantx qed ngħidu li hemm ħafna. Jiġifieri għadak li nxaqsam ma' dawn il-miżuri tax-xaxta pereżempju aħna ħdimna fuq il-kwistjoni tal-vetturi professjonali ta' ċertu professjoni. Sfortunatament, għad m'aħniex eh, pozizjoni fejn nistaw innaqsu l spes involuti ma l-impiegi għal kull ras imbras. Għallek għalissa irridu aħna nifukaw fuq l-frankar tal-flus eh, li mandu xejx jaqsam mal- mal impik imma se naħdmu ħafna inti qed titkellem dwar li nixprunaw jiena dejjem inħobb nitkellem dwar pjan kompetittiv dwar it-kabbir. Aħna qed naħdmu fi ekonomija miftuħa u ħaġa li l-Belġu vera kien effiċjenti fiha li eh, seta jevita l-ar effetti tal-krizi. Aħna ma ħriġniex biex pjanijiet gbar Eh, u bekk, eh, dwar il-nexbraw, bekk irnexxilna eh, kważi naħarbu mill kriżi mingħajr xi danni permanenti jiena naħseb li Iva rridu nkunu stretti bil-budget tagħna, imma jiena naħseb li l-ikbar regali stajna natu aħna lill kumpaniji li innaqsu eh, minn 7%-8% rata tal-imax għal 3% dwar ir-rekwiżiti kapitali IVA nista vera jiena ngħidilkom ħafna dwar dawn. Is-solidarità importanti, hemm il-leveraging ukoll eh, U importanti ġifiri li settur finanzjarju għet jagħmel dak li rrit jagħmel fl-Unjoni Ewropea tissaħħa qed jikkonsolida il-bażi kapitali. U jiena ma naħsibx li għanna inqablu l-affarijiet mal-pajjiżi Ewropej. Aħna qed nitħattu mal- Kummissarju Almunja u Aħna ċerta u kol li l-Belġu se ikun jista' jerġa' jaqdi ir-rwol essenzjali bi bażi kapitali solida u bir-regoli li ġew adottati hawnhekk f'din l-awla kif ukoll mill-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi ħafna, issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Silvi. Thank you, Sharon. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Ministru li ġejt iżurna Ija ftit eh, tortana li ija tawnek intillu ma lix wa permezz ta' sixpack li aħna eh, bdejna dan il-dialogu jiena mix belġjana u jiena naf eh, li dialogu ekonomiku mux biss xaħġa li għetiġi fuq livell nazjonali. Jiena xtaqt nitkellem fuq l-aspet makroekonomiku u għandi mistoqsija doppja kif beħsibkom illi intom twiġbu għal talbiet tal-Kommissjoni f'dan il-qassam li xidir li li l-izbilanċi makroekonomiċi huma iktar eh, gravi mill-izbilanċi eh, budgetarji fil-żona euro hemm eh, divergenzi kbar bejn l-istati membri li għamu għaf diffiċli ħafna li konna politika monetarja waħda l-pajjiżi kollha u għaliex inti stess għat illi il-Belġu dejjem kellha rwol importanti fil- uh, fil-Unjoni Ewropea u intom kif beħsibkom u dan il-kontroll reċiproku eh, li li wassal għal dak li mar nixxenix namlu fil-bidu fil-ħolqin tal-euro ġifiri li naħsbu iktar dwar is-sitwazzjoni tal-oħrajn biex nejnu l-pajjiżi l-oħrajn jikbru u eh, jimxu fil direzzjoni tajba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 Id-dialogu anke fiħdan l-ekofinu mal-film kien mal-Parlament Ewropew ma da kolla konċernati jiddependi kemm aħna nkunu kapaċi illi naqblu fuq eh, ir-realtà kifini. Intikom eżempju. Rridu najdu illi għatem eh, triq li aħna rridu nimxu għad baqax namel fl-ewel labbozza rapport tal-Kommissjoni eh, rajna li l-problema għal-Belġu hija private indebtedness Issa kif wieħed jista' jimmaġina li l-private indebtedness fil-pajjiż tagħna li huwa daqshekk sinjur eh, eh, huwa uh, daqshekk ta' riskju u teddida lina għaliex eh, ma kinux qed jiġu in meqjusa l-intra-company loans u, konna sempliċement qed barra. Għalhekk huma qalu li imma aħna għandna l-istess statistika anki għal pajjiżi l-oħrajn u għalhekk aħna iva fil-fatt intom għadkom raġuni marra f'nota fih il-paġna konna ktibna għadna. Le, jina naħseb li jekk aħna rridu nibdew dialogu li se permettinna l-koll nsibu postna fih, hemm bżonn illi konna eh, sistema ta' statistika li tkun affidabli li permettilna il-koll ma naqdux nistaħbew wara interpretazzjonijiet ta', ta, ta din l-istatistika jaħġa ħaġa importanti ħafna forsi Uh, eh, mish daqsek xaħġa eh, politikament korretta, pero l-affarijiet najdu najdon kif inhuma. Bħala ex-Ministru tal-Affarijiet Barranin u tal-Kummerċ barrani rrit ngħid li il-Belġu f'dawn l-aħħar ħames snin tillet 15% tas-sem tas-suq tagħha fuq is-suq dinji kif għamlu fil-fatt ukoll ħafna pajjiżi oħrajn hemm minn tilef 15, 16, 17, 14 imma kulħadd tilef. Jiġifieri il-koll tlifna xi ħaġa. U għalhekk naħseb li hemm bżonn ta' strateġija ħafna iktar Eh, ambizjuża irridu naraw kif se nofqu l-flus imma anki wkoll eh, kif se npoġġu l-kumpanijiet ta' pajjiżna f'pożizzjoni biex ikunu jistgħu jiggwadanjaw u jibbenefikaw mit-tkabbir fejn hemm qed isir tkabbir fil-fatt biex ikonna pożizzjoni qawwija fir-rigward ta' suq illi ikun qed eh, jikber u jiena fuq id-diskussjoni fuq l-isbilanċi makroekonomiċi kolli najt illi il deċizjoni tal-ġurija għal-Belġu hija waħda pjuttost favorevoli iva nibqaw nisħu fuq is-suġġett illi semma sur al-Kadrawi il-sistema ta' indeċizzazzjoni imma meta aħna naraw il-kompetittività salarjali tal ta' pajjiżna u nqablu ma' dik tal-tlet pajjiżi viċini tagħna, ġifiri l-Olanda u Franza ma, ma naqqasniex il-kompetittività eh, dawn huma pajjiżi li m'għandhomx indiċizzazzjoni aħna għandna u għal dik li hija kompetittività ma tlifna xejn, aħna tlifna iva meta mqablin mal-Ġermanja u meta eh, inqablu ruħna mal-ekonomiji ta' barra l-Unjoni Ewropea jival-kol tlifna xi ħaġa dan huwa wieħed mis-suġġetti l-iktar importanti illi aħna rridu nindirizzawh kemm fuq livell ta' spejjeż kif ukoll il-produttività, il-prezz u l-produttività. Naraw kif eh, riformi eh, li noħorġu bihom jistgħu jagħmluna iktar kompetittivi. Okay, thank you very much. Now, uh... Grazie ħafna Filip Lambert. Grazie ħafna President, jgħid issu l-ambraħt eh, eh, nil-għak għawnek. Eh, se nitkellem bil-Franċis, ħan naqbad fejħallit Silvia l-Belġu pajjiż illi għandu forsi iktar mill-li jistħoqlu istituzzjonijiet finanzjarji sistemiċi u pajjiż żgħir illi għandu ħafna sezzjonijiet finanzjarji kbar illi sabu f'diffikultajiet fil-kriżi. Jien għam il-gvern illi warra 15% tal-GDP tal-Belġu għall-istituzzjoni waħda ma nafx jekk din hija attitudini responsabbli ma jkollu ngħidu illi il-finanza pubblika fil-Belġu hija huma medda minħabba il-, il dawn il-mod kif qed iġibu ruhom xuħut minn dawn il-banek u istituzzjonijiet. Il-Belġu membru tal-Kunsill aħna qegħdin eh, nirnegozjaw fuq fil-Kunsill fuq is-CRD4 bħalissa u hemm bżonn li nkunu ħafna iktar bħala Parlament fil-fatt aħna iktar ambizjużi mill-Kunsill aħna bħalissa qegħdin niffaċċjaw issa kemm inna negozjaw qegħdin eh, kontra l-Kunsill illi eh, qed jieħu eh, atteġġament u attitudini ħafna iktar laxka. Issa inti ma min iżżomm, inti parti minn dak il-grupp illi bħal Renju Unit illi titlob illi jkun hemm iktar u rekwiżiti jien kif proponit il-Kommissjoni jew inkella inti taqbel iktar mal-grupp li jgħid le le le ejja ma noqogħdux eh, naqalaw iktar problemi millijem, jew nipprovaw nżommu l-affarijiet fuq minimu. vous dire que Iva, irrit najdlek illi jiena dejjem nevita illi nuża l-kelma zaħir u pajizi eh, u l sem ta' pajizi fl-istess sentenza. Jiena nħoss illi il-pajiz tagħna huwa ta' daqs medju, ma' dak kollu li huwa għandu xaqsa l ekonomija ma' rridx najt illi pajiz tana il-Belġu huwa pajiz zaħir, zgur li le. Ħafna drabi Eh, il-Parlament ikun iktar ambizjuż mill-istituzzjonijiet l-oħra, ma dan huwa wkoll xogħol u dan huwa rwol tal-Parlament li jkun iktar ambizzjuż. Imma jiena m'iniex ċert illi hemm irrieda li aħna naslu f'sitwazzjoni jew li noħolqu jew noħorġu b'xi ħaġa li tippermettilna tassew fil-prattika li eh, niksbu għal livell ta' konsensus li permettina nimxu l-qoddim din ukoll tista' tkun ambizzjoni u Imma għamnek kena l-unanimità għamnek iva fil-parlament iva ħagġa tajba ovvjament proset. Imma fuq il-level tal-Kunsill hemm regoli oħrajn, hemm elementi oħrajn, konsiderazzjonijiet oħrajn meta wieħed jitkellem dwar riforma tas-settur finanzjarju jrid insommu f'moħħna il-riski żgħar ta' delokalizzazzjoni, Eh, xi xaħut li jmorru oħrajn li ma jmorrux u fuq dawn l-affarijiet hemm bżonn ta' politika, jiġifieri rrieda li aħna naslu għal livell ta' appoġġ eh, maġġoritarju, inti inti taf. Inti qed tgħidilna illi aħna ambizzjużi eh, u inqas responsabbli politikament, u inti qed tajt allura li intom allura inqas ambizzjużi għaliex intom iktar aqlin politikament. Le, din l-insistenza illi aħna dejjem irridu nfittxu dan il-punt komuni, denominatur komuni. Iva, anki aħna rridu namlu hekk. Inti donnok qed tissuġġerixxi illi aħna maħniex serji, jew aħna inqas serji minnkom. Hekk tidher qed isek qed e, tajt, jiena mhux qed nifhem għal fejn qed xuwek. hekk. Mela, ħan uġeb l-Ingliż. Jiena, bażikament, mhux qed nipprova nispiega li unajt li il-Parlament Ewropew iktar jew inqas ambizjuż jew iktar jew inqas imħaseb dwar dawk l-affarijiet li qed niddiskutu imma jien qed ngħid li il-proċess ta' teħida deċiżjonijiet huwa differenti ġifieri l-Kunsill u l-Parlament jieħdu deċiżjonijiet b'mod differenti, xej ta' mistija, ma eh, il-wol ta' kulħadd huwa rwol differenti u dwar reforma finanzjarja nistgħu naraw li jekk aħna nippruvaw insibu xi bażi komuni bejn l-istati membri li għandhom viżjonijiet differenti dwar l-affarijiet li jridu jisiru dan huwa punt kruċjali għax speċjalment dwar reforma finanzjarja għalina il belġani importanti li nagħmlu dan bil tal-maġġoranza unanimità Iġifiri, ehm, il-maġranza tal-pajzi rridu jiddeċidu per eżempju taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji sabiex nagħti l-eżempju tat l-istess jew fl-istess affas, Per eżempju, il-gvern tiegħi fil-bile li għal gvern tiegħi il dikrazzjoni eh, tal-gvern il-ġdid taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarja dan il-gvern xi ħaġa li aħna vera favur. Imma Dawn l-affarijiet għandhom bżonn isiru bil-mod li jinkiseb l-appoġġ ta' biżejjed pajjiżi ħalli bekk eh, taxxa ssir realtà. U dan huwa l-approċ li jispega eh, dwar il-għala anka jekk aħna naqblu dwar l-ambizzjoni jista' jkollna aħna approċċi differenti. Ma nafx jekk wiġibġ bisħieħ għall-mistoqsija tiegħek. Jiena nixtieq li l belġju kultant Iva naf li ma nistawx naħdmu waħedna imma 10-20-30 sena kien hemm eh, Belġu li kien qed joħroġ biktar proposti eh, qawwijin milli qed jagħmel issa. Eh, noqogħdu attenti mill-mod kif nużaw il-kliem, jiena m'iniex ċert illi il-kelma laxka, il-kelma laxk approċ laxk huwa xi ħaġa li aħna rridu nistgħu nużaw hawnhekk. Kien hemm minn li jidir li ħarġet ukoll ħarġet ukoll mill-Parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew kien qal ta' kollu li għandu x'jaqsam mal-krediti għall-esportazzjoni, irridu naraw li il-differenza dawn il- dawn il- li ma jkunx hemm iktar ma jkunx hemm dan il-peace fuq il-liquidity rules se se jkonna 100% ta' krediti fuq l-esportazzjoni uh, eh, li jena konti iktar uh, laxk le aħna ridna nbidlu regoli sabiex nkunu iktar nistaw uh, nigarantixxu milli regoli li jkunu favur l-ekonomija reali u nafu illi l-importanza tal-kapacità tal-esportazzjoni tagħna hija essenzjali għall kumpaniji tagħna u jiena gburi illi bissalihom Dana jidħol fil-loġika fil li defendi wkoll il-Parlament Ewropew eh, li fil-fatt il-Konsillu il bat mill jider ma li il-Kunsill ma rieċ imur daqsek li l-in daqskem riet il-Parlament Ewropew. Da ma jfissirx li il-Parlament Ewropew kien laxk. Grazzi ħafna vera ħaġa tajba li inti qed fuq il crd Anka jekk inti m'intix il-president um, ħaġa tajba u aħna qed nittamaw li tkun tkun tista' inti tgħinna iktar f'ambizzjonijiet oħrajn tal-Parlament. Dekken Epping. Mirja, fanakre, tan ten velik u van welkom Sur Venekra, jiena nixtieq nilqak hawnhekk fosna fissem id delegazzjoni Benġana tal-ECR. Inti tkellimt dwar l-elementi iktar importanti li għandhom ma l-kompetitività Belġana naħseb li l-materja prima tagħna jew l-ikbar materja prima tagħna il fejn ninsabdu aħna ġeografikament u bekk se nikontribwixxu ħafna l-ekonomija tagħna u l-ekonomija Ewropea wkoll. U imma inti donnok eh, tipprova tfarfar u tinsa l-problemi u donnok qed tgħid li dawna kollha ebu imma jekk inħarsu lura ura ngħidu li kellna d-deksja li xorta waħda. Eh, ninsab fi diffikultajiet taħt il-kontroll tal-ex kollega tagħna Sur Duran, ġifieri hemm ħafna flus investit hemmhekk u għedna problema kbira għal-Belġum u dwar rekomendazzjonijiet nazzjonali għall-Kommissjoni. Eh, Kull darba li inti taqrom dawn ir-rekomendazzjonijiet tista' tara li hemm ħafna temi rikonrenti, pereżempju l-indexing tas salari il-kollega tiegħi jitkellem dwar dan il-punt ir-rwol tal għat eh, u eh, dana qabel mal-pajizi l-oħra u mbagħad il- u l-flussi fi suq dawna kollha huma marbutin mar-wol ta' trade unions fis-soċjetà. Sfortunatament tal kemm jien għamilt din il-mistoqsija diġa l kummissjoni ma smajċet ġiba. Jew l sur Prodemon ukoll ma tax tweġiba, jekk inti tixtieq tagħmel strutturar mill-ġdid trid tħares lejn il-Ġermanja għaxar snin ilu dan il-pajjiż instab fi situazzjoni kritika imma il- um, l-kanċellir Schroeder sabiex jitwet u reformu għalek trade unions belġani u dawk uh, franċiżi maktar radikali minna dawk fjammingi u uh, smajna trade union ACV. Għalek jekk inqablu dan ma' pajjiżi Ewropej oħrajn hemm ħafna ħafna strikes differenti. Dan il-fenomenu mhux tajjeb għal pajjiż. Xi ħaġa li tolqotni il-punti il-prinċipali li jinstabu f'dawn ir-rekomandazzjonijiet nazzjonali b'mod indirett dejjem qed jirreferu għat trade unions. Għalhekk, Jina nixin kunna fjekk dawn trade unions eh, nkunu nistaw nġellu għam jaqblu maħna jew inkella forsi għanna nillimitaw is-setat ta' dawn trade unions. Sur Epping, jina naħseb li l-ideja li eh, inti tajtna ideja inti antika inti tkellimt Iva dwar daw il-kwestjoni tal-trade unions u uh, sar ħafna progress. U um, aħna ħana raw naqis fin-nis uh, edha u dawk uh, in-nis edha li qed jirċievu il-benefiċċji. Dawk edha huma mistennija li jivvjaġġaw sa 60 km il-bot minn darhom jekk dawn jiġu offruti impieg dan ma kienx il-pass il-kas fil-passat imbagħad dwar li eh, nżidu il letta tal-irtirar ħarribek in l-dawk nis li eh, jixtiqu jihdu l-irtirar f'moment bikri u nixtiqu aħna u koll nħedġu l-dawk li ilom ħafna mingħajr xol isibu xogħol. xol dawn huma affarijiet li huma deskritti fl-analiżi u sur Gradwar għal li it-ton adottat mill-Kummissjoni Ewropea dan ir-rapport huwa ton inqas ibes. Ġifieri jiena mhux qed ngħid li kollox huwa perfett hawnhekk. Imma jiena nixtieq nitolbok tiftakar li qabel jiena li dawn l-affarijiet eh, ma tistax tistenna li fi żmien sitt xhur aħna ħansolvu kollox, le. Qed nitkellmu dwar medda twila ta' żmien, ġifieri inti ma tistax tgħidli li jiena nipprova ninsihom jew ninjorhom il-problemi. Inti tkellimt dwar il-fatt li hemm problema kbira ma din il-problema ma teżistix peress li il-Belġu qiegħda fi triqita lejn il-ksib ta' dawn il-kondizzjonijiet imma mhux qed nagħmlu dan għal-finijiet tal-Komissjoni Ewropea mal benefiċċju tal-Belġu għax aħna nazbu li dan aħjar strategija nistgħu nadottaw sabiex noħorġu mill-kriżi. Mm, mhux xi fantażija, le. U uh, impossibbli li aħna dawn l-affarijiet nagħmluhom fi żmien sitt xhur. Grazzi ħafna, Jürgen. Jürgen, do you want to? No, I don't know whether I, I've got other people on the speaking list and I'll add to that in a minute. Għandi lista tal-kellima nixtieq nkun naf jekk ħajkun hemm xi ħadd gwe Jörgin, Iva. Umbat, Filip de Becker, Provence Bears, etna li għan emxaħat tiħor li jixtieq jitkellem? Iva li Jörgin. Thank you, Sharon. Ja, ich äh, möchte auch nochmal auf die Indexierung Iva, grazzi. Mela, xaqtina nerġa' nikkummenta fuq l-indexation. Għandi fema ftit differenti fema ftit differenti mill-kollega tiegħi għajsir Epping, jiena naħseb li dwar l-indexation xi ħaġa mixtieqa mill-perspettiva tal-ħaddiema imma li l-in minn dawn l-affarijiet hemm id-dimensjoni politika wkoll involuta dan huwa strument li huwa effett attiv sabiex nġildu kontra l-faqar u sabiex nevitaw u kol il-faqar. Eh, dan huwa għan Ewropew, ġifiri meta niġu sabiex nitkellmu fuq ir-riforma ta' dan l-istrument nix nkun naf kif inti tixtieq tagħmel dawn mingħajr ma tikkomprometti l-effetti pożittivi. Il-Kummissjoni ħagġet bil rekomandazzjonijiet eh, fuq eh, il-Ġermanja fil-pajjiż tiegħi fuq eh, li jinsaħħu l-purchasing power is-seta tal-akwist sabiex aħna niksbu bilanċ bejn dawn il-kriterji ġifir jiena nixtieq inkun naf kif inti ħataħdem fuq dawn il kustjonijiet dwar it-tassazzjoni dan t-tieni mistoqsija tiegħi nix inkun naf kif inti ħat implementa dan il-trasferiment lejn tassazzjoni diretta minn tassazzjoni diretta lejn tassazzjoni li iktar indiretta. Dawk li għalaw inqas għandhom li enqas ħajġorru iktar pis minn dawk li għandhom salari ikbar, ġifiri madana kontradittorju għax forsi l-piżijiet għandhom jitpoġġaw fuq dawk li għalu iktar, mux inqas. Dwar l-istatistika jiena ħarrist lejn ċifri u hemmhekk hemm miktub li l-Belġi jinsab um, li l-in mill-medja Ewropeja, nitkellmu aħna dwar id-dejn pubbliku, imma hemm ħafna dejn privat mill-banda l-oħra hemm ħafna minn dan id-dejn privat. Għalhekk jiena nixtieq nkun naf jekk forsi jrid ikun hemm xi tip ta' taxxa fuq il-ġit, il ġit il ġit privat, dawn huma il-mistoqsijiet tiegħi għalik. Grazzi, mela, ti tweġiba bl-Inglis. Fimtek jena maħan wieġeb bl-Inglis. Dwar is-sistema tal-indexation. Iva, huwa minnu li jekk inti ħatħares lejn e, nis e, f'qar jahdmu f'pajizna jaħdmu e, f'pajjiżna dan dawn il-livelli huma baxxi ħafna speċjalment jekk innablu l-livelli mal-pajjiżi ma' pajjiżi oħrajn Mm, numru limitat. Ġifiri forsi nistaw najdu li l-indexation ta' silari sistema li nistaw aħna nużaw sabiex naċertaw li jem bizet xul għad Meta nitkellmu dwar l-stabilizers automatiċi dawn l-affarijiet inti rajtom fil-graf hemmhekk hemm miktub li dwar it-kabbir ekonomiku u l-Belġu irnexxieli li jimxi pjuttost tajjeb. Is-sistema ta' indexation għalhekk eh, kontribuxxiet għal dan. Jiena naħseb li l-Kummissjoni, il-parir li tat li inti trid taċċerta li l-loġika tal-bargaining, inti trid taċċerta li s-salarji jkunu proporzjonati jimxu ehm, flimkien mal-iżvilupp tal-produttività ġifieri l-Kummissjoni tat l-istess li fil-każ tal-Ġermanja. Dan huwa l-fattur kruċjali jiena li jekk ehm, qablu mal ehm, Mm. Jiena l-kollega tagħna mill- liberali eh, fil kasta ta' Franza, per eżempju, ma m'għandhomx sistema ta' indexation u aħna ma tlitnix il kompetitivit f'dawn l-aħħar sena. Eh. U ovvjament id-disciplina fin negozjati soċjali was probably iktar importanti mill-fattur li jkollok jew ma jkollok sistema ta' indexation. Għalhekk jiena naħseb li eh, ir-rekomandazzjoni li kull pajjiż irid jikkonsidra rekomandazzjoni vera importanti li l-iżvilupp tal-salarji u l-iżvilupp tal-produttività li dawn ikunu jimxu id fit u jiena eh, dawk li jgħidu li imbagħad tal eh, sovrinta nazzjonali li tistudja kif eh, daw l-affarijiet iseħħu jiena naqbel hemmhekk is-sur Epping qal li m'hemmx ma kienx hemm tweġiba l-mistoqsija dwar kif it-trade unions dawna irnexxielhom jew jekk dawn għandhom jew m'għandhom xi seta mm, jew xi sem fi eh, dawn id-diskussjonijiet mela jiena qed ngħidilkom li rridu aħna nistudaw ir-riżultati naraw kif jista' jinkiseb il-kunsens soċjali u mm, wara li jiena fassalt program dwar iktar minn 3% tal-prodott gross domestiku u għed nitkellmu aħna dwar ċifri vera u li ġifri mux ħafna stati membri għamlu dan u jek intkom tħarsu lejn eh, il-konsess soċjal nistaw najdu li dana baqemmek f'pajizi jiena naħseb li iva dan is-sistema tagħti valur u dwar dwar it-taxxi jiena naqbel mal-Kummissjoni li iva l-ispess involuti mal impiegi u e, e, taxxa fuq dawn L-ispejjeż iva naqbel mal-Kummissjoni hawnhekk li dawn huma għolin wis urrid eh, jinkiseb bilanċ, pereżempju nistgħu aħna nintroduċu iktar impatt fuq xi aspetti oħrajn dwar x'nistgħu aħna nintaxxaw minn flok pereżempju l-impjieg, imma jekk aħna nħarsu lejn is-sitwazzjoni budġetarja ta' pajjiżi ġifieri l-proċess ta' konsultazzjoni fiskali, jiena ninsab konġint personalment li l-ewwel qabel kollox rridu aħna naslu sal-2015 bi budget bi bilanċ u diġà diġa eh, dan qed jitlob se jitlob ħafna sforzi mhux biss eh, eh, fil-kas tal-infi imma liħu kol u għalek jekk namlu dan umbat fl-istess ħin nżidu sforzi addizzjonali sabiex aħna nipermettu li l-spejjeż involuti mal-impjeg li dawna jitnaqsu permezz ta' inqas ta' stazzjoni naħseb li dan se jkun diffiċli ħafna għalfejn. Peress li jiena ngħix fi pajjiż fejn xi 40 jew 50% tal-ċittadini um, jiexu xi 50 uh, km il-bot minn frontiera ġifiri iva inti tista' dwar li imbidlu it-tassazzjoni jew il- l zliet, l-alternativi ta' tassazzjoni u l-kategoriji, imma eh, fattur kol tal-ħajja lokalizzazzjoni per eżempju fil kastal tal-vat, jew eh, li mm, nintaxaw il-ilm il-kapitali, ġifir jena naf li eh, dan il-parlament jiva <laughs> mm, vera eh, dejjem jaċċerta u vera napprezza li eh, qed jaċċerta li jkun hemm livell nindaqs imma għal dan ma wasalniex sa dak l-istadju ġifier rridu aħna nikkonsidraw li xi ħut mill-lażliet għandhom dawna impatt fuq il- mm, l-aspetti fiskali, ġifiri rridu noqodu attenti għawne. Thank you. Um, ħafna, għandi tlet kellima oħra Filip de Bag, Pervanche Perez u Liam Wangog. Nala il-lista Filip. Grazzi, grazzi, Presidentu, grazzi sur Ministru li oġbok eh, tiġi titkellem maħna, tiġa intqal ħafna u marriċ eh, nuqot nieħu l-ħin kollu netta dal-komitat niddiskuti l-politika domestika tal-Belġu. Issa jekk wieħed jara il-Belġu minn perspettiva Ewropea, hemm eh, ħafna mistoqsijiet li jiġu f'moħħi ħafna minnhom laqas biss semmew illum. lum Jina nishtiq nkun naf jekk il-Belġu u qed jieħu eh, ħarsa lejn il-perspettiva twila qed inħarsu lejn miżuri għal żmien twil fil-baqt li nindirizzaw l-isbilanċ finanzjarju, kif se nħu sal-2015, skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, eh, dak li qed nistennew li sejġu sal-2015 huwa ottimistiku, ottimist wisq u eh, għadna ma nafux eżattament kif se naslu għal dan il-bilanċ eh, budgetarju. Nishtiq kun naf xeħsib għandkom għal dan il pjantat tkabbir li semmejt inti naħseb illi eh, u aħjar, issem aħjar mill-pakket tal stimulu. Issa xi sforzi oħrajn jista' jagħmel il-Belġu kif nistgħu nkomplu b'dan il-proċess ta' riforma fis-snin li ġejjin. Dan kollu irrid ikun iddirezzat f'dan il-pjan ta' kompetittività u tkabbir li qed ifassal il-Gvern Belġan. Uh, jina ħsibt li forsi xuħut mill miżuri li qed jiġu proposti jmorru kontra rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni. Issa, mistoqsi oħra iktar teknika ma' xorta importanti dwar il-natura komplessa l-aħħar ta' riforma statali f'pajjiżna hemm saffi differenti tal-gvern, jiġifieri l-parroċċi, il-konsilli lokali u reġjonali sal-gvern federali, il-kol kemm huma għandhom l-anijiet budgetarji tagħhom li jridu jkunu approvati. Issa fid-dawl ta' dak li ġara fi Spanja f'dawn l-aħħar xhur bil-problema ta' dejn reġjonali, jiena nixtieq nkun fjek intom ħattux miżuri, ħattux passi biex issaħħu u ttejbu il-kontrolli fuq budgets lokali u reġjonali biex taħdmu flimkien ma' dawk il-saffi differenti tal-gvernijiet biex tara li l-budgets jintefqu mod effettiv. Parti minn dan ir-riforma statali mill-pakket tiegħu huwa proprju maħsub biex ikun hemm iktar koordinazzjoni bejn livelli eh, differenti tal-istat eh, fil il-Belġu li u koll irridu naraw il-gvernijiet lokali, reġjonali u provinċali jistaw u koll jihumfqu il-budgets taħħom b'mod effiċjenti. U nikkonkludi billi nirreferi għal punti li aħna uh, semmejna u koll dwar il-pagi mux kompetittivi, l-età tal-pensjoni, ecc. Kultant meta nitkellmu dwar programmi Ewropej, għandi l-impressjoni li il-Belġu ma jagħmilx biżejjed biex jaddatta l-programmi ta' riforma tiegħu biex ikunu jaqblu ma' programmi ta' riformi tal-bqija tal-Unjoni Ewropea issa għandna eh, pjan finanzjarju multjanwali li huwa pass il qoddim kbir għal Belġu fejn qegħdin nintbedu mill-investiment eh, f'setturi qodma għal eh, riċerka aktar fir-riċerka, fit-trasport, fil-loġistika, ġifieri f'dawk is-setturi li tassew jistaw jippermettuna li nkunu kompetittivi u nizguraw illi il ta' tkabbiru kompetittivita ikun tassew effettiv. Grazzi illi inti marriċ titkellem dwar il-politika belġjana madana kollu il- mistoqsija tijak setat faċilment issir fil-Parlament Belġan. Hawnhekk il-partnajt illi il-Parlament Ewropew irrit ngħid illi il-pjaniet li nagħmlu aħna huma bbażati fuq l-implikazzjonijiet tal-Ewropa 2020 għalina jekk aħna naddottaw strateġija Belġjana li ma tistax aħna ma nistax niġġustifikawha fuq livell intellettwali f'dak kollu li tista' tikkontribwixxi għall-istrateġija 2020 tal-Unjoni Ewropea nkun qed naħlu l-ħin jina ma naħsibx li jista' jkollna l-istess strategija għal kull pajjiż imma kull strateġija nazzjonali trid tqis ħafna iktar l-istrateġija 2020 eh, bil-qabd iktar milli eh, tqis it-trattat ta' lisbona Dan huwa l-punt tatlu suppost għal dak kollu li nagħmlu fuq livell nazzjonali. Aħna ħaddannija din l-istrateġija f'dawn l-aħħar sitt xhur f'dan il-ftit żmien li eh, ilu jeżist il-parlament għaliex tant domna biex niformaw gvern wara l-elezzjonijiet li l-mandat se jkun wieħed qasir ħafna mal bqija tal-żmien li baqanna aħna se nifokaw il-ħidma tagħna fuq dawn l-affarijiet. Palma tafu aħna preżentajna pjan ta' stabilità u dan il-pjan kien ikkoordinat flimkien ma' reġuni u mal istati federali fil-Belġu. Waħda mill-affarijiet li aħna tlabna kienet iktar autonomija budgetarja, u bidliet fil-liġi finanzjarja li tkun infassla biex taħseb li l-provinċi u reġuni ikunu inklużi wkoll fil-pjanijiet tagħna għal konsolidazzjoni fiskali u jiena konvinti li diġa qed naraw ir-riżultati il-sensitività għal din il-kwestjoni, il-sens ta' responsabilta' f'dan id-dibattitu politiku għal, politi konsolidazzjoni fiskali, naħseb li tqajmet kuxjenza ħafna aktar qawwija jiena dan inħossu meta nitkellem mal ministri u eh, mal prim Ministru jiena konvent li huma jifmu li kulħadd irid jikkontribwixxi għall-istess forz u jekk ir-regoli ma jkunux irrispettati jafu li hemm is-sanzjonijiet. Il-kumment kien dwar jekk aħna aħniex attivi biżejjed fi programmi uh, Ewropej. Tul is-snin uh, dan kien uh, il-ment uh, Eh, li kien isir kullimkien fil-kapitali Ewropej ma naħodix kbira sa li nisma li xi Belġjan jaħsbu hekk ukoll li ma jsirx użu biżejjed tal-programmi Ewropej. Madana kollu jekk wieħed irid issaqsi din il-mistoqsija forsi iktar rilevanti lek wieħed issaqsi din il-mistoqsija fuq livell reġjonali Jina naħseb illi kollox ma kollox il-Belġu eh, miexi sew, mod partikolari meta wieħed iqis ukoll is-sitwazzjoni attwali fejn hemm ħafna diskussjonijiet għaddejjin dwar x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea bil-baġġit tagħha. Jiena niskanta li f'ħafna każijiet in-nies Eh, jar għandhom perspettiva differenti tal-budget Ewropew, eh, min jgħajt li l-budget Ewropew rrit jitfassal eh, b'mod iktar stret u disciplinat. Ma billi aħna nsiru iktar ambizjużi ma naħsibx li se nistimulaw iktar kabbir fil-GDP Ewropew. Jina konvint li jekk aħna naraw l-sforzi li għamlu pajjiżi bħal Belġu fil ta' eh, kollu li għandu xaqsa ma' parteċipazzjoni Ewropea, ma' nix laqas xejnu l-isforzi li għamilna, forse ma' taqblix mija jimma jiena ek naħseb. Uh, Sur Ministru, jien għandi mistoqsija li m'għandux taqsam mal-Belġu imma rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż kollha kemm huma għalix jekk aħna nitkellmu għal nitolbu dejjem iktar koordinazzjoni aħna nafu wkoll illi dan l-eżerċizzju ta' rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż għandu jwassalla eh, u jikontribwixxi għalih dan mbagħad eh, da kollu li ħareġ fuq l-ekonomija wara trattat ta' Maastricht aħna għadna maħreġniex mid-dialettika dwar il-ċentralità u l-sussidjarjetà. Eh, u għet mill-mezzi u għalli l-Istati membri parlamentari nazjonali jihdu dak li tiddeċidi Brussel u jazlu. Umbat, u inti x'taħseb issa dwar l-eżerċizzju li l-Kummissjoni Ewropea eh, għamlet uh, din is-sena uh, f'pajjiż li jiena nafu sew ħarġet rakkomandazzjonijiet ta' bażi ta' dokument aġġornat li ntbat mill-gvern illi m'għadux fil-ħatra u nħarġ fil fatt fl erba ta' Mejju li għadda. Issa dokument nħarġ bl-Ingliż u imkien f'dan id-dokument ma naraw illi eh, eh, hemm uh, um, programm minnaħa tal-gvern illi kellu biss jumejn oħra ta' ħajja dan il-gvern. Iva, għaliex Di ma di kwestjoni bilaterali bejn kull stat membru u l-Kummissjoni dan huwa eżerċizzju kollettiv li inti wkoll parti minnu hemm bżonn li jkun hemm kontributi eh, minn pajjiż avangwardista f'dak li għandu xaqsam l-integrazzjoni Ewropea x'nistgħu nagħmlu. Mbagħad mistoqsija oħra inti eh, għat li il-gvern tijak jaqbel ma l-FTT dejjem jekk il-Konsil jaqbel jider li l-affarijiet mixin il-qoddim il il qoddim U issa dwar it-tħul, it-tħul Uh, f'bilanċ ma' din l-austerita li ti irridu jimponu fuqna. Jenna dak li jolqotni u li mill-bidu net minn meta nħoloq dan il-grupp ta' ħidma li eh, mexxa Sur Van Rompuy f'Mejju tal-2010 din il-kwestjoni qatt ma semmit qatt ma tqajmet Eh, fil-Belġu tidħoqdu attenti għaliex għandkom eh, ġirien 30 km il-bot li jistaw jaħtfu eh, il-kumpaniji kom il-kumpaniji jiddelokalizzaw. Jiena fil-pajis tiegħi situazzjoni hija differenti jitilqu minn għandna u jiġu għandkom. Imma x'se nagħmlu fuq din il-kwistjoni tal-tħul? tal tħul Eh, tkellimna ħafna fil-kontest dwar dan fil-kontest tal-Greċja ma naħseb li hawnhekk jekk aħna tassew irridu eh, nqajmu l-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi irridu nieħdu iktar interess f'dak li jaħarbu t-taxxa dawk illi ma jħalsux it-taxxa bżonn ta' armonizzazzjoni fiskali biex nevitaw dan id-dumping. X'taħseb inti dwar dan? L-ewwel net fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek irrid nirreaġixxi billi nistaqsi li li nifsi Aħna sen isu li l-xol tal-Kommissjoni huwa maħsub biex jati pariri l-gvernijiet, jew inkellaw maħsub biex uh, jiddeskrivi s-situazzjonijiet f'kull pajjiż imma jagħmel rakkomandazzjonijiet lil pajjiżi hemm rakkomandazzjoni eh, ħafna pajjiżi li għajdu inti għajt li trid imma eh, huwa t-tort tal-oħrajn għax aħna għadna naslu u għadna nissieħbu fl-Unjoni Ewropea jew inkella aħna għadna neħdu fidejna r-ridni tal-gvern, it tort tal-gvernijiet ta' qabilna ġifiri fil-diskussjoni ma l-opinjoni pubblika u nazzjonali iva irridu koll nirreferi għall lażliet li saru qabel u l-lażliet aħjar li se jsiru fil-ġejjieni ma kif wieħed jista' jippretendi li l-Kummissjoni tagħmel tip ta' evalwazzjoni kważi morali billi tajt iva l-oħrajn ħadu żball issa sentukom ftit iktar ħin le Naħseb li l-uniku mod kif il-Kummissjoni tista' tkun neutrali jew oġġettiva hija li tindirizza ir-rakkomandazzjonijiet tagħha li jkunu speċifiċi għal kull pajjiż, jiġifieri maħsubin għal pajjiż individwali. Hawnhekk iva, country specific. Meta jiena kont Ministru tal-Affarijiet Barranin jiena mort Beijing u spiegajt li wara sentejn illi kelli fideja dan il il portafoll tal-affarijiet barranin Jiena kont wara sentejn, jiġifieri kont fost il-27 eh, fost il-Ministri tal-Affarijiet Barranin kont fl post eh, wara biss sentejn, jiġifieri aħna qegħdin eh, sitwazzjoni fejn isiru l-elezzjonijiet ta' spiss il-Ministri jinbidlu. Imma aħna ma nistawx nipermettu li konna politika li tkun ibbażata fuq il-gvern tal-ġurnata. Mem soluzzjoni oħra li flinajdu li dawn il-pariri, dawn il-rakkomandazzjonijiet huma speċifiċi għal pajjiż u hekk il-gvernijiet jistaw jgħidu iva aħna se naħdmu fuq dan, se nħdom bis-serjetà, sfortunatament dan għadu ma sarx eh, dan memħabba dawk ta' qabilna, imma xorta waħda ma ma jeliminax eh, l-element eh, ta' responsabilità tal-gvern tal-ġurnata li għamel xi ħaġa. Mbatt dwar il-pożizzjoni tagħna fuq dak li għandu xaqsam il-tħul eh, naħseb li inti taf il-pożizzjoni pjuttost volontarista ta' pajjiżna, aħna wkoll naħsbu eh, per eżempju għal dak li għandu x'jaqsam mal-taxxa finanzjarja fejn aħna naħsbu li din ukoll tista' tkun xi ħaġa li twassal biex innaqsu eh, il-kontribut min-naħa tal-istat dan irridu nqisuh ukoll imma dak li huwa iktar importanti huwa li nkunu nafu kif se namlu l-Kommissjoni proponit per eżempju żewġ terzi kontra terz, jiġifier fuq livell intellettwali dan huwa interessanti ħafna u ħafna ma naħseb li l-ewwel qabel kollox iridu naraw illi konna xi ħaġa fidejna li tkun iberhaupt biex ngħidilkom bil-Ġermaniż illi konna l-ewwel li konna din it-taxxa finanzjarja u eh, dan jiddependi ħafna mir-rieda eh, kbira uh, Eh, tal-kważi il-maġġoranza u kważi maġġoranza illi jkunu jridu jieħdu sem f'dan l-eżerċizzju dan huwa ħafna iktar importanti milli naraw issa kif sen sen naqasmu dak id-dħul illi eh, tirrendi din it-taxxa la darba issir realtà. Merci Sharon. Euh, ma question porte sur le, les chiffres que vous publiez issa dwar iċ-ċifri illi intom i-publikajtu fis sit paġna ta' dokument ta'kom. Ah, tajjeb wis, issa dawn iċ-ċifri dawn huma uh, il-projections ta' tkabbira għall-2013 u hawnhekk qed naraw li l-bassira tal-Kommissjoni għal-Belġu huwa ta' 1.2% u dak illi eh, għamilt inti huwa ta' 1.3% fil-Mija jew is-servizzi tiegħek insomma. Meta wieħed jara il-deficit budgetarju antiċipat qed naraw li l-Kummissjoni qed tara intom taħt 3.3 u u s-servizzi ta'kom qed jgħidu minus 2.1. Issa jiena nistaqsi kif qed tispjegaw din id-differenza bejn it-tbassir ta'kom u dak tal-Kummissjoni? għaliex eh, dan eh, wieħed joħloq problema ta' kif ġew ikkalkolati dawn in-numri. Issa, il-mod kif il jekk il-Kummissjoni għandha uh, eh, autorità ma il-ċifri tal-Kummissjoni illi se natu kasom. Issa jekk hemm deficit ta' 3.3 minus 3.3 u din hija aktar importanti iktar għaliex iż-żona euro diħla fir-reċessjoni u għalhekk dawn id-deficit eh, eh, se jkomplu jikbru. Issa jena nistaqsi ja mistoqsija politika intom jew inti se segwu eh, l-Italja li l-lum edin irridu jinnegozjaw il-kalendarja x'qed jgħidu 3% eh, mhux possibbli u biex jew inkella jihdu miżuri iktar ta' austerita li se jfarku il-possibilità li xi darba jkun hemm iktar tkabbiri. Sintom se zomu l-pożizzjoni stretta tagħkom sa 3% sa l-2013 eh, jidher li eh, intom se tilħquh meta wieħed jara dawn iċ-ċifri u inkellax mizuri ta' austerita se tieħdu intom intom set naqsu l-infiq jekk iva lima, jew inkella intom se tkomplu tkabru id-dħul tagħkom mit-taxxi ġifiri l-taxxa diretta u l-VAT. Intom eh, hemm ir-riskju wkoll li banki b'dawk il-mezzi eh, ukoll se timminaw l-opportunitajiet tagħkom illi tirkupraw. Grazzi ta' dawk il-mistoqsijiet dan il-dokument fil-fat mux dokument li ħriġni ħahna, ħarġ minnat il-servizzi ta' unek, issa dwar l-2011 Zballa eh, għonek għalix il-deficit tana kien 3.7% u mux 4.2% kif hemm miktub fil-dokument. Dan jispjega diġa ftit jew parti mill-loġika għaliex met inti qabbilt iċ-ċifri tal-Belġu u dawk tal-Kummissjoni inti ma semmejx illi l-IMF u l-OECD il-koll e iktar jaqblu jew e arbu ċifri tagħhom arbu iktar li dak tal-Belġu minn dak tal-Kummissjoni. Issa, illum il-servizzi tal-Komissjoni jiena eh, mux qed ikun ironiku għamnek, jiena dawn il-servizzi nirrispettom ħafna u imma daw jinsabu f'sitwazzjoni fejn irridu eh, jajdulna intom għandkom ir-riskju illi eh, ma taslusa dan it-3 fil-mija. meta ħna Eh, ċifri li niprezentaw bħala huma ċifri realistiċi huma jgħidu illi għandhom dubji dwar dan, imma aħna qed naraw illi aħna iva kapaċi illi namlu dak li ngħidu li se namlu, u jiena qed inkun sinċir imma aħna eh, anki politikament irrid ngħid bċar li fl-2013 se jkollna eh, deficit ta' 2.15% tista' tikkwotani hawnhekk u issa se taraw jekk ikonna l-pjaċir li nerġgħu niltaqgħu eh, fl-2014 inti se tara illi dak li qed ngħid li se nagħmel ikun sar. Issa, il-loġika ta' negozjati bejn il-servizzi il tagħna Eh, u tal-Kommissjoni iva li kollom ċerti dubji fuq eh, dak li najdu aħna per esempio l-ġlida kontra l-frodi fiskali, frodi soċjali. Din hija eh, dawn ukoll ġew inklużi fil-ċifri budgetarji tagħna huwa ammont pjuttost kbir ġifieri 700 miljun ta' euro. U dak li rajna kemm il-darba ħafna gvernijiet jgħidu iva tbaqa' baqa 200.000 miljoni ieħor għal ġilda kontra l-frodi iva. Imma, saddak it-tant jiena ta' ngħidilkom illi f'pajjiżi diġa kienem jew ittieħdu ħafna deċiżjonijiet liġijiet li għaddew diġa li għed ikollhom impatt reali anki fuq eh, il-taxxi. Issa naraw, iż-żmien it-tina parir. Eh, Issa, għalfejn nistina nista nistaqsik l-istess ħaġa, għalfejn l-IMF u l-OECD eh, jemnuna u l-Komissjoni għatanda rizervi taħħa. Issa jena nista' ngħidlek illi ma' żmien dak illi qed ngħidu li se nagħmlu se nagħmluh. Dana fil-fatt kif kien il-każ l-2011 sal-aħħar net kellna ċifri illi kienu jgħidu se jkun hemm deficit ta' 4.2% u r-realtà kienet ta' 3.7% jiġifieri differenza ta' 0.5% mhux xejn dana Eh, f'sena li ovvjament issa diġa għaddiet. Jina mandiġ kritika x'namel fuq dien dan l-approċ għaliex dana jobbliga l-istat membru biex jġustifika ċifri illi jiprezenta u jina eh, dan l-eżerċizzju dan l-iskambju naċċetta. I'm getting signals that the Commission... Għet nirċivi sinjali li l-Kommissjoni t-intervjeni u t-ċara ċifri fil-qosor jek jġobkom? Iva, grazzi Signora President, grazzi tal-li permettejt li l-intervjeni u senżom fil-qosor u koll. Preċis u tekniku fuq dan il-punt tekniku. Meta totu ħarsa lejn il-tbassir tal-Kummissjoni fuq il-tbassira l-2012-2013 hemm differenza bejn it-tbassir tagħna u t-tbassir tal-IMF jew istituzzjonijiet oħrajn. Aħna napplikaw eh, bidla xenarju ta' nuqqas ta' bidla non politika. U għalhekk palma qal il-Viċi Prim Ministru fir rigward il-miżuri hemm differenza kbira li aħna ma nqesux li ser ikun hemm budget. Ma nagħmlux preġudizzju, aħna nagħmlu projezzjoni tad-deficit tad-deficit bħallek ikun sitwazzjoni ekonomika ħatibqa' kif inhi. Nafu li ser ikun hemm budget, ser ikun hemm miżuri u evoluzzjonijiet, iżda meta taraw dawn iċ-ċifri u tbassir tal-Kommissjoni tidu toqgħodu attenti jnejn. Ma naħsbux li d-deficit ħajkun 3.3% iżda aħna ngħidu li bil-miżuri ta' bħalissa ser ikun 3.3%. Iżda mbagħad hemm il-budget hemm il-miżuri li jistgħu jagħmlu differenza iktar żgħira fuq xenarji u kol man isux il-kwistjonijiet li għatir du jiġu u jisu dak li jem bħallissa u għalek jem il-differenzi fi ċifri. Grazzi tajt il-President, intom qed tagħmlu trajettorja li ma tqix il-passi li jistaw jittieħdu jew diġà jittieħdu u qegħdin għaddejjin bħalissa. Ma nafx jekk ċarajċi situazzjoni aktar mill-istajt tiċċaraw. Tajjeb wis, grazzi Ministru tal-liġejt. Naħseb li din hija t-tieni zjara ta' pajis li ħad il-nazla u jitkellem fisem il-pajis tiegħu lil dan il-Kumitat Ekonomiku Monetarju Ewropew intom kellkom il-presidenza u l-evra forsi ħassejtkom ħassejtukom li obbligati li tiġu qed nagħmlu progress fuq dan it-taħdidiet naħseb li huma utli ferm u ser tikber fl-importanza tagħhom u se tkun parti mill- reviżjoni tal-pari kollettiva fuq kulħadd biex ikollna din sistema ta' governanza ekonomiku u semestru eh, Ewropew li jaħdem. Qabel ma jiġru dawn l-affarijiet irridu naraw li konnektar dialogu mhux noqogħdu nagħmlu miżuri bidnowa iktar milli l-affarijiet ma jkunux sejrin tajbin. Grazzi ħafna tal-ġejt. Grazzi President. We can have a short interview. Jista konna waqfa asira, sa' kem jitlaq il-ministru. Grazzi, għandar boħra. Okay, thank you everybody. I think we can. Grazie lil kulħadd. Naħseb li nistgħu inkomplu l-laqgħa tagħna. Nixtieq issa mmorru lura għal kwistjoni taħt l-avviżi tal-President għal karp l-direttiva tal-ipotekar, il-votu direttiva. li semmejtulkom fil-bidu, kena l-vot l ġimali li għaddit u il-rapporter Antolin Sanchez Preseido għarrafna dwar l-intenzjoni tiegħu li jidħol f'negozjati ta' trialogu mal kunsell u l-Kummissjoni. Biex bekk nippruvaw naslu għal ftehim fuq l-ewwel qari fuq dan id-dokument. Skont il-proċedura standard, il-mandat ta' negozjati ser ikun abbozz tar rapport kif ġie votat u tim imbagħad ser ikun il-shadow rapporter u l-co-rapporter. Għanna ftejm ta' regola 50 ma' Emko u l-rapporter ta' Emko ser ikun prezenti u kolla trialogu u sem fil-loqsma differenti. Jekk memx oġġezzjonijiet, u ma jkunx hemm oġġezzjonijiet, in-negozjati ser isseħħu fuq din il-bażi. Jekk hemm xi mistoqsijiet, ir-rapporter qed hawnhekk biex twieġeb. Kulħadd jaqbel? Ma tnara l-ebda oġġezzjoni mela ħanaħdmu hekk. Grazzi, grazzi l-Antolin. Issa nistgħu nkomplu fuq il-punt numru 4 fuq l-aġenda tagħna il-fattibilità tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabilità. Ir-rapporterija Silvi Gular u nadila il-kelma biex tippreżenta la bosta rapport tagħha. Silvi. Grazzi, President. Grazzi ħafna Jina kontenta li l-lum qed ikonna dan id-debattitu l-lum għalla volja huwa suġġett li aħna diġà diskutajni, meta diskutajna six-pack. Uh, kien hemm rizoluzzjoni li ġiet votata fil-Parlament fil-15 ta' frar li għadda. Jiena f'dan ir-rapport rrit inkun noħloq differenza bejn żewġ assi illi fuqhom huwa bbażat id-dibattitu fuq dal-kwistjoni minn bandan naħseb illi eh, hemm dawk illi qegħdin jippreżentaw il-Eurobonds bħala xi tip ta' soluzzjoni maġika u mezz kif wieħed jista' jeħles mill-restrizzjonijiet jew riformi li huma jidrilhom li huma ħorox wiez, ma naħsibx illi dan huwa l-aħjar mod kif wieħed jippreżenta dan l-istrumenti eh, mhux xi rimedju mirakulus u xorta rridu naraw kif se jiġu ġestiti il-finanzi pubbliċi tagħna jew nitqu anki dwar l-istat tal-ekonomija tagħna. Huwa ċessif il-banda l-oħra li aħna neskludu kull tip ta' ġbir komuni tad dejn tagħna dejjem sal-limitu fejn eh, da jista iwassal għal jista għal raġunijiet tajbin l-ewwel nett jidher li huwa importanti u aħna naqblu f'dan il-parlament fil-fatt aħna votajna favur li kunem zamma ta' disciplina budgetarja u din id-disciplina hija bazata fuq eh, eh, swi illi huma likwidi u għalla volli ħna marsax najdu xinu level f'kull stat imma li kullħat iżom il-level tijaw skont il-prestazzjoni tal dak il-pajis partikolari issa il Eh, nafu li hemm bejn l-istati membri fl-ista zona euro hemm differenza illi parzjalment huwa ġustifikat mill-prestazzjonijiet differenti li jrid jinżamm fil-fatt għaliex eh, irridu nżommu din id-disciplina minn bat mill-banda l-oħra hemm eċċess ta' volatilità li tista' twassal eh, ċerti stati membri li qegħdin jimplementaw miżuri diffiċli illi ikunu ikunu possibbli għalihom li finanzjaw ruħhom mis-suq u eh, aħna naraw meta nitkellmu mal-assiguraturi u dawk illi huma responsabbli għal fondi tal-pensjonijiet u l-tfaddil tagħna jgħidu li hemm bżonn ta' strument li jkun likwidu li jkun sigur li jkun la riskju sizzejiet u fl-istess ħin imma jagħti biżejt ħul sabiex ikun jistgħu eh, jagħtu il ħalsu l-flus illi jridu jħallsu Mbagħad raġuni oħra importanti li nippermettu l bank Ċentrali Ewropew illi jirrispetta il-mandat tiegħu u li ma jkollux ma jkunx obbligat li immur u jidħol eh, eh, fuq sma li mhumiex propju kompitu tiegħu għaliex il-Bank Ċentrali Ewropew issib ruħu issib ruħu illi jagħmel tajjeb għal eh, għal nuqqasijiet ta' l-oħrajn. Issa rridu naraw fej qegħdin u anki narraw li l-investituri u kol għedin jaqaw jmorru l-ura għal dejn nazjonali. Naraw li issu intern Eh, qed jerġa' jiġi eh, strutturat b'mod li mhux dejjem huwa konformi ma' dak li xtaqna aħna jiena nisħa issa ta' se nikbu fil-rapport tiegħi il-ġbir il-ġbir ta' dejn mhix ħaġa li nistgħu nagħmluha kif ġipu laħa mhix xi ħaġa faċli għaliex fuq ċerti pajjiżi se tpoġġi ħafna restrizzjonijiet eh, jiena fil-Ġermanja u eh, kollegi oħrajn illi uka u koll huma eh, għandhom xi dubji serji dwar dan issa meta aħna minkejja dan kollu xorta waħda ma nistawx naqtawon barra dan l-istrumenti għalli kiena fassalt tip ta' roadmap li minn banda s-serraħ moħ dawk li għajdu iva hemm ostakoli legali u veru l-artiklu 125 eh, tal-trattat ċerti ehm, Eh, ostakoli u kol fl-istati membri jena assistejt għal seminar uh, biex nistudjaw fl-imkien ma l-ostakoli propju għal dan imma mill-banda l-oħra ma naħsibx illi il-Ġermaniżi il ma jafux illi jekk aħna ma nsibux soluzzjoni forsi inqas uh, wiesa jew inkella um, iktar immedjati, xorta waħda se jkun hemm konsegwenzi għad żona euro kollha kemmi. Issa x'nistgħu nagħmlu fuq meta ta' żmien iktar raġunevoli hemm żewġ tipi ta' soluzzjonijiet li qed jiġu preżentati forsi hemm oħrajn imma jien għamil tażla. L-ewwel hija dik tal-font ta' fidwa li jippermettilna li aħna niġbru flimkien id-dejn imma b'mod limitat fi żmien, jiġifieri jkun għal żmien qasir, għaliex il-lan ta' dan il-font ikun illi dan iġi għal dan id-dejn jisparixxi, jiġifieri jiġifiri e, l-għan huwa illi niġbru l-fuq flimkien biex flimkien neqirduħ. Ġifiri l-lin minn 60% tal-PGD. Il-komitat kon votat favur dan il-font u hija wieħed hija waħda mill-possibiltajiet li timxi skonċerta loġiku iva jkun hemm restrizzjonijiet qawwina dawk il-pajjiżi li jsieħbu fih għal dak li huma il-garanziji jkun hemm ċerti riżorsi fiskali nazzjonali li jiġu dedikati għalih ukoll, un hemm alternattiva oħra tal-Eurobills. U din hawnhekk ngħidu li aħna niġbru flimkien parti limitata ħafna ta' dejn, jiġifieri d-dejn eh, għal meda ta' żmien qasir ħafna. U differenti mill-ewwel soluzzjoni li eh, trid li ssib soluzzjoni fuq 20-25 sena imma eh, din it-tieni possibilità titfittex soluzzjoni ħafna iktar immedjata. Jiena ma, ma deċidejx waħdi naħseb hawnhekk se nkomplu niddiskutu. diskutu flimkien għaliex il-loġika ta' wieħed u tal-ieħor eh, mhumiex ma jeskludux il-xurxin b'mod eh, reċiproku. It-tnejn li huma fihom vantaġġi u zvantaġġi fl-ewwel sitwazzjoni hemm il-vantaġġi li nagħtu li suq sinjali li aħna lesti li nagħmlu affarijiet flimkien għall-20-25 sena li jagħti sinjal ukoll ta' li zona, ta, zona euro set kompli teżisti li eh, torbot eh, ċerti numru ta' pajjiżi li tassew isolvu l-problema tad dejn tagħhom imbagħad f'kasi fil-każ liħor hemm ukoll vantaġġi eh, għal kontlari ġifiri medda ta' żmien qasira ħafna hemm irrevokabilità, m'hemmx rabtiet, dan isserraħ moħħ dawk li forsi ma jridux dawk li ma jridux jikkommentu ruhom żejjed Issa, wieħed ma jistax ikollu uh, il- il u l iżvantaġġi ta' żewġ situazzjonijiet sakemm aħna ma niġġeċidux li naqduhom flimkien. Issa jiena rrid sempliċement eh, ngħidilkom illi ma nistawx ma nagħtux soluzzjonijiet illum lil dawk il-pajjiżi li jridu tassew jagħmlu r riformi bis-serjetà għal dawk li qed joħolqu eh, innovazzjonijiet istituzzjonali, pereżempju naħseb fuq l-Italja li għandhom bħalissa gvern tekniku, naħsbu dwar dak li għaddej fl-Ispanja bħalissa naħseb li hemm ċerti pajjiżi fiż-żona euro tassew qegħdin eh, ibidlu l-imġiba tagħhom bis-serjetà u hemm bżonn li dan il-proċess ikun akkompanjat u li dan il-proċess jwassal għal iktar instabilità, mbagħad instabilità li jridu imbatuwa il-kol fiż-żona euro, l-pajjiżi tan-naħa ta' fuq kif ukoll tan-naħa t'isfel. Jiena uh, eh, fir-rapport tiegħi semmejt eh, illi li nistgħu nużaw l-FSF jew eh, l mis li ġifri l-odot eżistenti, ġifri dawn l-istrutturi jistaw eh, jenuna l-emissjoni komuni, memx għalfejn noqodu noħorġu eh, xie entità ġdida. Madana kollu dawn l-odot eżistenti għandhom ukoll il-problema ta' responsabilta eh, lejn dan il-parlament ukoll tini possibilita fuq meta ta' zmin qasira jiġifieri Eh, il-proposta li fil-fatt aħna tlaqna minna il-proposta tal-Blue Bonds illi ġiet ippreżentata f'Mejju tal-2010 dawn eh, semmejtom il-font tal-fidwa huwa biex ngħidlek twilet minn dawn il-blue bonds fil-proposta tal-blue bonds aħna ridna niġbru id-dejn eh, taħt is-60 fil-mija wieħed ma, ma nistax issa naqdu żewġ possibiltajiet flimkien u ngħidu illi aħna eh, ġbarna d-dejn ta' kulħadd flimkien. Aħna ridna ngħidu wkoll illi fil dawk f'moħħ dawk illi faslu din l-idea kien hemm propju ma naħsibx li kellhom dan il-ħsieb Issa dwar il-ġbir tad-dejn li ġbru nafu li hemm fazi per eżempju li rridu naddu minna li se tkun il-modifika ta' trattat jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħafna nħejju ruħna bir-reqqa. Qed nara l sur Langen eh, huwa għandu moħħu mistri ħisa li jena qed ngħid li din hija fażi li jew pass li wieħed ma jistax jagħmlu kif eh, ġiġi issa din hija kwistjoni li aħna nistgħu naħdmu fuqha flimkien. Jiena naħseb illi tassew irridu uh, naraw Fejn irridu rridu nasu dikin fil-bidu il-Komitat dell-Or kien rrieti li inkludi rappresentanti tal-Istati membri b'xi tip ta' segretarjat li toħroġ mill-Komissjoni Ewropea u li dak iż-żmien għal dawk forsi li ma jiftakrux kien il-Bank Ċentrali Ewropew il-Bank Ċentrali Ewropew li kien se jkollhom dan ir-rwol flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew u il-Parlament Ewropew. Jina rrid tifakkarkom li din hija fażi importanti ħafna pass serju, jiġifieri rridu nieħdu perspettiva teknika mingħajr ma ninsew ukoll il-perspettiva politika li jiġifieri se noħolqu dan it-teżor Ewropew, eċċetera. Kun hemm dan iċ-ċentru, bidu ta' ċentru eh, fejn jittieħdu deċiżjonijiet għall-menu għal dak li għandu x'aqsam ma' żona euro Et naraw koll diskussjonijiet li huma għaddejjin bħalissa dak li Mario Draghi talab hawnhekk stess fil-Parlament eh, għal medda ta' żmien eh, medja hija li aħna nkomplu nirriflettu sur Barroso, Juncker, Draghi u Van Rompuy u kol edin jaħdmu fuq il-kwistjoni ta' dik li aħna qed la Unjoni Politika, Unjoni Paġitarja, jiena dawn il-titli nibżaf ftit minnhom għax iċ-ċittadini ma tantx ifissru, però x-xogħol qed diġà beda mhux biss taħt il-tmexxija tal-Ġermanja għax qed tispruna lih il-Ġermanja imma anki oħrajn ukoll. Jiena xtaqt, Sinjura President, nuri illi sessa fl-Europa dejjem kien hemm din it-tendenza illi nitkellmu dwar ġbir komuni tad-dejn nazzjonali kutlarju għal dak li sar eh, fentità li għamlet eh, dan il-pass għabbina ġifiri l-Istati Uniti jek aħna naraw xamlu l-Istati Uniti fil laħħar tal-seklu 18 u ma għamlu għazla differenti naħseput li li wieħed ifakkara għawnek x'sar illi l-Istati eh, ma jiddaħlux fil-politika ta' xulxin, ġifiri l-Florida ma tindaħax dak li jisir fil-Kalifornia, fil u eh, Nebraska fuq il-ġestjoni eh, budgetarja tal-Arkansas fl-Istati Uniti hemm pajjiżi li huma għadhom għandhom ir-responsabilità illi tal-budgets tagħhom li ma jagħmlux m'hemmx bailouts jistgħu jiġifieri jfallu, jiġifieri hemm ħafna iktar eh, federalizmu totali, però mbagħad kulħadd jirrispetta il-sovranità tal-ieħor. Issa, aħna dawk li għamlu l-Amerikani fl-aħħar tas seklu 18 u l-ħal u budget federali, bdejn federali u taxex federali. Issa naf li dan dan mhux deċiżjonijiet u li tridu namlu għadda, imma jiena fir-rapporti għajrit fuq livell intellettwali nidentifika il-tipi differenti ta' soluzzjonijiet illi għanna u dimna u nara xinumma il-vantagġu il l-svantagġi ta' kull wahda minnom. Jina nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs illi jenu ħafna, kenna skambji kostruttivi ħafna dan il-rapport sar taħt il-responsabilta tijaj ma madana kollu kellna skambi interessanti ħafna bejnietna eh, dan it-ħassib komuni bejnietna l-koll li rridu nżommu f'moħħna it-ħassib u r-reluttanza ta' ċerti pajjiżi li huma mħasbin dwar dan il-garanziji komuni, pero rridu nżommu f'moħħna wkoll il-żona Ewropa bħalissa għaddejja minn moment ikraħu diffiċli ħafna jekk aħna rridu nkomplu nimxu il qoddim flimkien hemm bżonn illi fuq meda ta' żmien qasira insibu soluzzjoni anki eh, speċjalment għal pajjiżi li sabu ruhom f'din is-sitwazzjoni intortament. Se nixtieq li dan it-test jista' jwassal il-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jaqblu. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi li shadow Reporters il-mikrofonu l-ewwel Diego fisem l-IPP. Grazzi, President. Nibda billi nirringrazzja l-rapporter għal din il-prezentazzjoni li għadha kemm għamlet Grazzi anke għax-xogħol li inti wettaqt. Barra minn hekk nirringrazzjak ukoll tal-iftaħ ta' dibattitu fuq dan is-suġġett tant importanti. Kif intqal diġà, hemm soluzzjonijiet fuq medda qasira, medja u twila ta' żmien. U fuq dawn is-soluzzjonijiet u f'dawn id-diskussjonijiet il-PPE xirid irid jieħu sem iżda rridu jinżammu prerekwiżiti importanti. L-ewwel net il-ħarsin tad-disciplina baġetarja. It-tieni net nħarsu l-kwoti pubbliċi fis-sistemi. U t-tielet net li jkun hemm il-ħarsin ukoll ta' l-idea ta' unjoni fuq il-livell baġetarju. Unjoni budġetarja. Bil-konsolidazzjoni tal-budget biss il-finanzi pubbliċi soda jista naħsbu li jkun hemm tkabbir sostenibbli u fuq dawn il-sisin biss nistgħu naħsbu li jkollna stabilta fiħdan iż-żona euro. Biex niddiskutu bis-serjetà fuq dan is-suġġett, irridu naħsbu f'dawn l-affarijiet. Nafu li dan huwa argument li jirrekjedi li nirrispettaw kondizzjonijiet fuq il-livell politiku, fuq il-livell ekonomiku, kif ukoll finanzjarju u legali u għawn qed nitkellem propju fuq trattati. Jekk aħna qed nitkellmu propju fuq dan ir-rapport hawnhekk dan għaliex iddiskutejna fuq six-pack fl-moddi. Taf, tafu x'kienu s-segwitu mbagħad għal rigward il-two-pack. Fis-six-pack kien hemm dispożizzjoni li permezz tagħha l-Kummissjoni tippreżenta studju propju fuq dan is-suġġett. Jiena kelli l-opportunità biex nitkellem ar rapporter u għalhekk mhux se nuża l-ħin li għandi dispożizzjoni tiegħi biex niddiskuti wisq fuq dan ir-rigward. Ir-rapporter taf x'inhija l-fema tiegħi. Nikkonkludi billi ngħid li qegħdin ngħixu fi kriżi Ewropea u l-problema hija waħda Ewropea u probabbilment fuq il-livell Ewropew u mhux fuq il-livell tal-istati rridu insolvu din il-kriżi. Dak kull ma xtaqt ngħid hawnhekk fil-kumitat, iżda nixtieq infakkar ukoll li jena interessat ferm għad-dibattitu li ħajkun ta' segwitu għal dan u grazzi għal darbohra rapporter. Grazzi, issa fisem Edward Xikluna naħseb li pervanċ. Appoġġini fuq il-lista fismi wkoll biex nitkellem, issa ħnaqra dokument minn Edward Xikluna. Ħnaqra dokument tiegħu biss. Grazzi. President. L-ewwel net nixtieq nifraħ lis sinjura Gular għax xogħol siwi li għamlet fuq dan ir-rapport. Bħala xedu rapporter tal-SND fuq dan ir-rapport, nixtieq ngħid li jiena mħeġġeġ mill-abbozz ta' rapport u ninsa fiqbil ma' ħafna mid-direzzjoni li qegħdin nieħdu hawnhekk. Minkejja dan, punta tħassib partikolari għalina huwa fir-rigward il-paragrafu 8 li jidher li qed jindika ħafna miżuri ta' austerità fuq medda maġla. Nemnu li dan il-paragrafu rrit jitneħħa. Fi rigward l-annes tar-rapport għanna punti ta' mistoqsija fi rigward l-implementazzjoni ta' din l-iskeda ta' ħin. Huwa ċar li nersqu lejn sistema ta' Eurobonds ta' responsabilta' konġunta jeħtieġ roadmap dettaljata mhux biss il-kriteri dettaljati tal-sħubija Ewropea Hemm mistoqsijiet ukoll fir-rigward il-ħidma ta' dawn il-fond ta' fidwa pereżempju kif se jaħdmu bil-dejn eċessiv dan ħajkun maqut u ħajkun hemm responsabilitajiet konġunti kif jinnexxinna ndaħlu ukoll il-liġi tal-euro fir-rigward anke il-fond ta' fidwa. Kif se nwaslu l-bidliet? Hemm rwol għall-ISM f'dawn il-miżuri jew le? Il-Eurobonds mhumiex mod ta' soluzzjoni tal-kriżi ta iżda huma vitali jekk aħna rridu nevitaw li jkun hemm kriżi fil ġejjini Waħda mill-problemi strutturali fiż-żona euro hija li hija b'saħħitha biss daqs l-iktar membru dajjef tagħha. Ir-riżultat rajnieh f'dawn l-aħħar sentejn fejn kien hemm self iffaċċat eh, minant il-pajjiżi l-iktar dajfa li żdied fuq livell li mhuwiex iktar sostenibbli fil-waqt li minkejja ir-reċessjoni u minkejja li l-banek kienu qegħdin jerfaw uħut mill-pejjes, mill-pis, l spejjes komplow jizdiedu. Nistaw nindirizzaw dawn l-affarijiet billi nindirizzaw il-kwistjoni ta' perikli żgħar, iżda d-disciplina budgetarja hija prerekwizit u jrid ikun hemm kriterji ta' dħul ta' ħruġ. Din il-kriżi ilha għaddejja għal wisq żmien u din hija minħabba wkoll il-fatt ta' falliment minn mexxej Ewropej li jħadnu din ir-riformi li jridu iseħħu. Dan fisser li rridu nuru rwol mexxej nuru triq il-Eurobonds mumiex xi ħaġa xi bakketta maġika iżda ma parti li jridu jiġu tiġi mdaħla fis-seħ miż-żona euro. Il-President. Grazzi, issa għanna l-Lexli. Jek Grazzi, President. Permetti li najt kantejn fisem sur Epping li huwa xedo rapporter tagħna, mbagħad nżid kummenti tiegħi stess u ma jkollix għalfejn qod nerġa' nitkellem. Il-grupp tiegħi xorta mhux sodisfatt dan ir-rapport u l-idea sħiħa tal-mutwalizzazzjoni tad-dejn u l-ħruġ tal-bonds ta' stabilità. U qabel ma nkompli iktar, l-opinjoni tagħna hija l-idea ta' fond ta' fidwa trid tiġi analizzata bir-reqqa mill-Bank Ċentrali Ewropew. Ir-riskju kbir f'dan kollu huwa li dawk l-istati membri l-unika li palissa għandhom klassifika ta' tletajiet sibu ruħom deklassifikati minħabba li qed jieħdu aktar dejn u aktar sogru. Imbagħad hemm il-kwistjoni wkoll tal-periklu morali li s-sur xikluna referja li fil-kummenti tiegħu. X'inċentiv hemm għal dawk l-istati membri li jinsabu f'diffikultà kbira li naqsu n-nefqa jek fl-aħħar mill-aħħar jafu li jistgħu jisselfu mill-karta tal-kreditu tal-Ġermanja mill-borza tal-Ġermanja. Ir-riġuni li għandna kriżi tad-dejn hija li ħafna pajjiżi jonfqu iżejjed għal ħafna żmien. U jena nħossa li jata staġib li xorta wahda għanna bħalissa politiċi li għajdu li l-ħmot biex naħorġu minn din il-krizi li nofqu aktar flus li kieku nistgħu noħorġu bonds ta' stabilta' jew euro bonds garantiti mill-Ġermanja u l-Alenda kieku kollox jimxi wartu żgħar għax nistgħu nofqu aktar flus. Jider li mhux qed jirrealizzaw li r-raġuni li qegħdin f'din il-straġi kollha f'din il-ħerba li falliment fil-Greċja hija minħabba li ilhom għaddejjin nefqa kbira. U xi ħaġa li Silvi Gulard ma ndirizzax fir-rapport tagħha hija l-kwistjoni tal-munita waħdanija u kif sawret. Għamlet komment li jena ħat nota tiegħu qalet li saċertu punt ma konniex nasbu li l-munita waħdanija possibbli. Taħseb li qed taħdem? Munita waħdanija mhix possibbli jekk ma jkollokx eh, l-exchequer li qed jażel eh, nefqa' taxxa fuq livell waħdinu jkollok din mutwalizzazzjoni tad-dejn. Iżda bħalissa dak li qed naraw huwa li l-kriżi tal-Greċja infirxet fil spanja u pajjiżi oħrajn u qed naraw problemi ta' moneta waħdanija li daħlet fis-seħħ b'mod ħażin. U dan ir-rapport mhux qed jindirizza dan, qed jindirizza l-konsegwenzi ta' moneta waħdanija li sawret mod ħażin mhux qed titkellem dwar is-soluzzjoni. Jiena jidirli li jekk il-munita waħdanija ħatibqa tgħix, ħatibqa teżisti, mela jew ikun hemm trasferimenti fiskali kbar li jridu jseħħu mill-pajjiżi li qegħdin bil-flojja żejda, ġifri ġermanja l-Olanda l-pajjiżi oħrajn, jew inkella ikun hemm kwistjonijiet permanenti jew inkella hemm xi pajjiżi li ħajħorġu mill-żona euro. U din hija kwistjoni ċentrali li donna ma ġietx indirizzata b'dan ir-rapport kena gvern Ġermaniż li qed jgħid li jridu l-Greċja u l-oħrajn jibqaw fiż-żona euro, iżda xorta waħda mhux lesti li jagħtu l-flejjes kbar biex għom fil żona euro. Mbagħad minnaħa l-oħra għandna politiċi fil-Greċja u pajjiżi oħrajn li jgħidu aħna rridu nibqgħu fil żona euro, iżda mhux lesti nagħmlu s segrifiċi neċessari biex dan ikun il-każ. Iwa każ li inti trid kollox ħobla u tredda biex ikun hemm il-politika ekonomika li tibqa' mixja hekk. U għalhekk Silvi, fir-rapport tiegħek kollu kemmu ma naħsibx li ħatkun sorpriża li l-grupp tiegħek mhuwiex entużjasta fuq dan ir-rapport huwa kompromess iva ta' bilħaq iżda xorta waħda mhux jindirizza l-problema fondamentali li hija struttura kurrenti tal-munita waħdanija u jider li għatem wisq politiċi li mux lesti li jkunu għalbina bizzejed biex u koraġużi bizzejed biex jitkelmu jew li smunita wahdanija ħat tfarrak jew inkella ħajkonna unjoni fiskali wahdanija. Għaliex mingħajr dawn iż-żewġ prerekwiżiti l-żona euro għandha għażla tista' tmur naħa tista' tmur oħra, iżda mhix qed issir din l-għażla u din qed twassal l-instabilità bħalissa. Grazzi. jina se naqbel ma dak li għada kif għalet eh, imma fl-axar, irridu fl-axar mill-axar nazlu u l-fat li aħna eh, ma nazlux et jagrava il-krizi. Imma jina ma naqbilx kif se noħorġu minn eh, li ma triq se, naqbdu grazzi Silvita rapportijak. Issa, jina ma tantx nsemmi Jean-Claude Trichet imma l-lum se ngħid dak li kien jajtu jiġifieri destin tagħna tal-Ewropej huwa eh, tal-kol kemm aħna huwa marbut flimkien. Ġifieri ħadd mu se jirnexxi waħdu, jew nirnexxu flimkien jew inkella infallu waħedna. Kull wieħed għal rasu, jiġifieri m'hemmx soluzzjoni mingħajr unjoni baġitarja u b'unjoni budgetarja jena nfisser regoli komuni, għanijiet komuni fuq l-infiq. Malija budget huwa infiq u tħul, ġifiri hemm bżonn ta' regoli, għanijiet u metodi komuni fuq it-tħul. Ma jistax ikonna kooperazzjoni fuq l-infiq u kompetizzjoni fuq it-tħul. Irrid ikun hemm eh, kooperazzjoni fuq it-tnejn eddi fuq il-mutwalizzazzjoni u ġbir ta' dejn dan u ukoll li se jkun hemm mod wieħed, mod komuni kif nindirizzaw il-settur finanzjarju ġifiri Unjoni Bankarja, jiġifieri forma ta' ġbir u da' flimkien ta' riski u tal-impenji. U ma jistax ikonna dan mingħajr Unjoni Politika Revoluzzjonarja Amerikani kun jgħidulna ebda taxxa mingħajr rappreżentazzjoni u eh, din għada xi ħaġa rilevanti ħafna u sawx nieħdu impenji finanzjarji komuni mingħajr ma jkollna deċiżjoni politika komuni. U għalhekk għalina l-estremisti dinja il-direzzjoni li semmejt inti u ma dawk li jridu element minn min, min grupp wieħed u l-bqija le. Jridu l-iva reġbru d-dejn imma ma jridu xejn iktar, un oħrajn jridu disciplina budgetarja komuni imma ma jridu xejn mill-bqija li komplu jamlu kompetizjoni fuq livell fiskali. Naħseb li din eh, din mhix ħaġa ġusta, mhix ħaġa onesta. Naħseb li wkoll huwa rifjut li wieħed jagħmel lażliet diffiċli ġifir naħseb illi rapportijak jajdinna direzzjoni li rridu liħdu, ma naħseb illi ma naqbilx miegħek fuq il-livell ta' urġenza għal xira ma naħsibx illi dawn dan il-mekkanizmi kollha mhux ċerti elementi minnhom imma il-mekkanizmi kollha ma xi ħaġa illi wieħed jista' joqgħod uh, jipposponihom Eh, eternament. Illum hemm deċiżjonijiet illi irridu jittieħdu u malar kemm jista' jkun inna erba' snin illi bdejna biha din il-kriżi dejjem komplejna nipposponu niddeferixxu dawn l-għażliet u jekk aħna ma neħdux id-deċiżjonijiet kuraġġużi illum u nittama il-summit ta' 28 u 29 eh, ta' ta' eh, ta' ta' ta' se ta' xi deċiżjonijiet naħseb li dak kollu li ksibna se nitilfuq u dinja xi ħaġa li ħadd ma jixtieqha. Aħna naqblu mal-biċċa kbira tal-punti li joħarġu minn dan ir-rapport hija kien hemm forsi jixtieq illi jkun hemm referenza għal test tal-liġi komunitarja minflok għal fiscal compact. Imma dana mhux lilek irrid ngħidu Silvi. Nikkonkludi billi nirreferi għal żewġ punti u nriġeb lilek għal punt wieħed u li sur Fox għal fuq punti ieħor. Silvin tiegħat illi aħna jiena nixtieq darba għal dejjem nieqfu ngħidu illi il-Bank il bank ċentrali Ewropew dejjem mar jagħti daqqatit il dawk il istati membri li mhux dejjem kellhom il-kuraġġ li jieħdu deċiżjonijiet li kien hemm bżonn, imma l-Bank Ċentrali Ewropew għandha responsabilità kbira għaliex damet sentejn biex tirrikonoxxi fatt sempliċi ġifiri illi il-Greċja eh, ma kienieċ se, se, se tħallas il-dejn ta' ħadana mill-2009. U u eh, il-Bank ċentrali kompla eh, għamel situazzjoni jara li xmarriċ jaċċetta l-fat li eh, l-stat membru ta' zona euro seta ma jkunx jista ħallas id-dejn tijaw. Iġifiri Bank ċentrali Ewropa mux dejjem għandu raġun. U l-Sir Fox għetna raħ sejjer diġa, imma jena skużawni xmajna għetni d dejja Eh, nisma dejjem fuq il-morali u meta nitkellmu dwar il-gvernijiet u kollox morali meta nitkellmu dwar il-banek. Ma nistawx najdu l-istat membru li ħalli il- eh, disciplina budgetarja tiegħu biex juża l-credit card ta' xi pajjiż ieħor li wieħed jgħid li mhix problema li l-banek ikomplu eh, jonfqu iktar, jisselfu iktar u jużaw il-credit card ta' minħalla s taxxa Jekk inti titkun serju dwar il-riskju morali, titkun serju ma' l-istati membri imma ukoll ma' l-banek u l-Bank Ċentrali Ewropew dem jgħid irridu għadu attenti ma' il finanzjari, il-banek, ecc. Allura id-dejn privat mhux problema u d-dejn pubbliku u u. Le, id żewġ tipi ta' dejn huma problema u jiena nibża illi eh, hawnhekk ma tanċaw kredibilità forsi bil-mod kif aħna prezentaw dawn l-argumenti. Naħseb li aħna se eh, sejkun se jkun li li niftemu ma' Silvina nittama li Eh, l-effetti ta' dan kollu se li li minn dak ta' test nishti illi naslu għas biex nsibu soluzzjoni ħafna iktar mal-arm li għati proponijiet fit-test. Grazzi. Ok, thank you. Uh... Grazzi. Matthias. Grazie President. Jienu koll et nitkellem fuq dan il-rapport, iżda ma nistax ma nikkummentax dak li qal il-kollega Fox qed ninsaw donna dwar is-sitwazzjoni reali hemm pajjiżi li sabu soluzzjonijiet iżda oħrajn eh, li soluzzjonijiet imponowhom jew ġew imposti fuqhom. Fuq ir-rapport jiena naħseb li jridu nivvotaw iva fuq il-bonds ta' stabilta, fuq l-Eurobonds, tkellimna fuq dan fl-ewwel laqa hija bażi ta' ħidma tajba biex nkun nistgħu niddiskutu l-kwistjonijiet importanti. Iżda xorta waħda skonti hemm tliet punti li għadna rridu niddiskutuhom. U ser jindirizzaw il-dibattitu pubbliku lażliet li ser nieħdu. Jekk bis nagħtu tweġiba dawn it-tliet aspetti naħseb li xorta waħda ħa nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn ma nimxux il-qudiem. L-ewwel nett il-kwistjoni ta' mekkaniżmu ta' appoġġ u stabbiltà. Dan il-tip ta' mekkanizmu rrit jiġi diskuss fl-imkien jitfit mal-kondizjonalità u tal-konsekwenzi tal-kondizjonalità. Et namel dan il-punt għaliex hemm il-programm ta' aġġustament għal globalizzazzjoni. Hemm Hemm ċertu pajjiżi li rċevow il-finanzjamenti għamlu dawn l-adattamenti meħtieġa, l aġġustamenti meħtieġa, iżda kien hemm politika ekonomika tant imwera, tant direzzjonata lejn ir-reċessjoni li dawn il-pajjiżi ma kellhomx l-għażla li jroddu lura dawk li rċevow. Dawn il-pajjiżi issa jinsabu f'sitwazzjoni fejn huma iktar il-bot mis-soluzzjoni tal-problemi tagħhom u iktar il-bot minn dak li kienu fil-bidunet. U għalhekk hija kwistjoni inkredibbli li imbdiet propju minħabba dan il-fond ta' ġustament. Naħseb l-Ispanja u l-Italja ħajkomplu fl-istess triq bħalissa u għalhekk l-unika soluzzjoni hija tkabbir. Ma jistax ikun hemm l-awsterità meqjusa bħala soluzzjoni bħalma qed isir bħalissa, għalhekk huwa meħtieġ li jkun hemm għażla politika. It-tieni punt. U diġà qedtu Dan il-proposta hija proposta tajba, iżda xorta waħda qed tibqa' tkun imsejsa fuq xi ħaġa li trid tiġi introdotta wara li l-kriżi nelbuha, noħorġu minnha. Għal daqstant? nifem li l-aċess għal font ta' fidwa u l-ekim sejħaw koll Eurobonds huwa inti jisal dawk il-pajjiżi li bħalissa użow il-fond ta' aġġustament. Allura x'ser jiġri? Kif ser nagħtu daqqati tal dawn il-pajjiżi li jinsabu f'diffikultà? It-tielet aspett imbagħad il-direzzjoni ġdida lill-linji politiċi. Dan jiddependi ovvjament tar-rwol li aħna rridu nagħtu lill-Eurobonds skont iridu jitqisu bħala soluzzjoni u mhux bħala xi premju li jingħata lil pajjiżi. U f'dan ir-rigward għalhekk jekk il-kontra tal-profi kollha li rċevejna bħalissa ħnibqgħu insusu fuq l-istess direzzjoni, fuq l-istess triq, fuq l-istess austerità, ħankomplu eh, nitfaw rasna taħt l-ramel mhux se nsolvu l problemi tal-euro. Il-proposta qed tippreżentanna diagnosi naħseb li hija pozittiva, nirringrazzja l rapporter iżda xorta waħda għandna l li nagħmlu xi ħaġa. Għaliex inkella mhux se nagħmlu diagnosi iżda autopsija ta' din is-sitwazzjoni. Grazzi. Il-President. Grazzi. Ħanaqra l-ismijiet ta' dawk li għandi. Astrid Lulling, Antolin Sanchez Prezedo, Pervanj Berens, Langen, Simon u Sophie Indveld u jena. Mr. sur Terror, inti xedaw għal-grupp tijak? Xedaw għal efd Le, undaħlu fuq l-lista xorta wahda. Xaħat tiħor, nixtieq jitkellem? Le? Estrid, nibda bik. Mikrofon għal-kellim. You want to go after Verna? <laughs> I'll swap you over then. Verna, you can go first. And Werner mela. Nibdow bik un bata strunt. Tajja bwis. Naħseb li l-Lussemburgu jafu kemm hemm flus moħbija fir-rigward il-Ġermanja. Għal bosta snin bibtana tagħna fil-Lussemburgu kienu qegħdin jaħbu l-flejjes tal levazjoni tal taxxa tal-Ġermanja ilhom jużawhom u s-set naraw il-pajizi l-oħrajn Ewropej eh, din problema bdiex taħraq, iżda xorta waħda Lussemburgu huwa pajjiż fejn hemm ħafna fondi bankari. Nafu dan minn Astrid Lulling li tirrappreżenta dan il-pajjiż. Iżda, apparti dan l-aneddotu nixtieq nikkommenta fuq il-proposta tal-Kummissjoni u l-Green Paper ippubblikata f'Novembru. Mela, Meta nagħti ħarsa pereżempju lejn paġna 24 u nagħta ħarsa lejn il-konsiderazzjoni legali għandna tliet varjanti. Varjant numru wieħed jirrikjedi probabbilment bidliet kostituzzjonali, oħrajn probabbilment kostituzzjonali u l-varjant numru tlieta lebda kons bidla konstituzzjonali mija meħtieġa liġi sekundarja biżejjed. Dan ma jreġiex artiklu 5 punt wieħed ta' trattat jgħid li l-ġbir konġunt ta' dejn mhux permess. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew hawn xi ħadd li jimmaġina sitwazzjoni fejn eh, ma jkonniex bidla kostituzzjonali fir-Renju Unit, Ġermanja, l-Olanda, Svezja, il-pajjiżi Baltiċi, Polonja, Repubblika Ċeka, Tistaw timmaġinaw għal moment wieħed biss li pajjiżi bħal dawn ħajaċċettaw li jkun hemm dejn konġunt minn da bidla fit-trattat? Na ma jreġġix. U l-Kummissjoni ma tantx kellha prestazzjoni tajba f'dawn l-aħħar snin fir-rigward il-proposti effettivi għall-istabilizzazzjoni tal-euro. U għalhekk ejja naraw is-sitwazzjoni kif inhi. Flower round nar il-2 ta' Mejju 2010 f'rigward il-Greċja, Barroso approva l-pagament ta' 60 biljun euro mit-teżor ta' ħafna pajjiżi Ewropej mingħajr ma kellna linja budġetarja stabilita. L-użu tal-linja budġetarja wieħed tnejn wieħed l-għajnuna ta' emerġenza diżastri naturali kienet skandlu. Inna nitkellmu dwar l-ISM li għadu ma ġiex adottat. Iżda naf li l-artiklu 136 kellu jiġi emendat li kien il-minimu assolut u jekk nistaw natu ġemp għal kollox l-artiklu 125 għandek din il-green paper li jevita l-aspetti legali jew l jiena jina nħos li dan huwa inaċċettabbli. Tajab wis, nadda punt li jmiss, il-Bank Ċentrali Ewropew kien kritiku dwar dan il-bira, ħafna kollegi ma jaqblux, is-Sur Lambert sjaf u għalhekk qed jagħmel l-offerti tiegħu. Bajt kemm xejn sorpriż dwar dan, il-Bank Ċentrali Ewropew ovvjament huwa indipendenti u aħna nemżu importanza kbira l-indipendenza ta' dan il-bank. Illum il-Bank Ċentrali Ewropew tkellem kontra l-fond ta' fidwa iżda naħseb li jissa l-affarijiet imxew xi ftit minn dak il-punt. It-tieni net ma tistax taqbad tiġri qabel ma tallimt eh, ma tistax taqbad tiġri qabel ma tallimt timxi u għalhekk irrid naraw ma l-obbligi konsolidati. Ma nistgħux nissuġġerixxu li politika falluta li kien hemm fil-Greċja f'dawn l-aħħar xiren ta' snin tiġġustifika ektar tkasbir tal-liġi Ewropea. Naħseb li hija konklużjoni bla bażi hawnhekk. Il-punt li jmiss nixtieq nagħmel huwa li l-Istati Uniti għandhom self federali mhux uħut imma l-istati membri kollu huma responsabbli għad-dejn tagħhom. New York kważi fallit għal kollox bħal nagħmlu Kalifornja. U għalhekk m'hemmx il-kwistjoni tal-mutualizzazzjoni tad-dejn ta' responsabilità din tapplika biss għad proporzjon ta' dejn li huwa fuq livell nazzjonali. Għal fond ta' stabilta' klim sbieħ fl immodi fejn l-ekonomija tagħna kienet qed tmur għall-nar skoprejna il-frażi zero tkabbir. U għalhekk il-bażi tal-bonds ta' stabilità huwa li trattati kollha jiġu rispettati mill-Istati membri kollha. Mmorru lura l-1979 ħafna pajjiżi, Ġermania u Franza, ma kinux konformi mar-regoli u għalhekk kien hemm sospensjoni tar-regoli. Għalhekk il-pass li jmiss lejn il-project bonds fi klimiħor ieħor project specific bonds li jkunu ġestiti mill- bank ċentrali Ewropew dan jista' jiġi ġustifikat jekk ma jkunx kasbar ir-regolu ir-regoli wieħed tnejn sitta iżda jrid noqogħdu attenti li ma jkollux effett negattiv. Għalhekk jiena u ċert anki oħrajn ser ikunu kontra dan l-abbozz ta' rapport minn Silvi Golar nirrispetta personalment iżda ma niċħa tal-kollox il-konklużjoni ta' dan ir-rapport u naħseb li d-direzzjoni ta' dan ir-rapport kienet ċara mill-elezzjonijiet Franċiżi tal-bira. Tajjeb, Antolin? Grazzi, President. Jiena nirringrazzja l Silvi Gular dal rapport tagħha, rapport meħtieġ ferm Aħna fuq dawn il-50 sena kellna żewġ viżjonijiet tal-Ewropa. Unjoni dejjem aktar perfetta jew inkella unjoni bħala suq ekonomiku. Issa qegħdin nindunaw li hemm waħda minn dawn l-Ewropi li tista' tibqa' mixja l qudiem Il-Eurobonds għalhekk mhumiex xi panaċeja xi soluzzjoni għal problemi kollha, u laqqas hija kunċett bla bażi li nitkellmu dwar Eurobonds waħdini huwa konċett li għandu aspetti differenti, hemm possibilitajiet differenti ta' Eurobonds u għalhekk aħna rridu nintervjenu billi nsibu definizzjoni tajba għalina billi nippruvaw nillimitaw il-punti negattivi. Il-munita waħdanija bħalissa mhix bħala munita barranija l ċertu stati membri li jinsabu fi kriżi, m'għandhomx il-munita tagħhom iżda ma nistgħux inqisu l-euro bħala munita barranija li kien hemm problema ta' ġestjoni fir-rigward il-Komunità Ewropea dan huwa ċar għaliex jekk aħna għandna 200 punt bażi b'livell għoli ta' inflazzjoni u qed ngħidu li din hija l-bażi għall konverġenza dawn il-200 punt perċentwali jridu jintużaw ukoll bħala punt ta' referenza għal stabilta' mhix problema biss ta' ġestjoni ta' uħut mill-Istati membri għaliex kieku kienet situazzjoni biss ta' budget pubbliku, allura d-deċiżjoni tal-Istati membri tkun tagħmel sens, iżda kien hemm stati membri li ġew blokkati biex ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għal politika monetarja tagħhom biex jirrispettaw ir-regoli tal-ħidma ta' suq komuni. U għalhekk irid ikun hemm soluzzjoni komuni. Huwa minnu li hemm pajjiżi li nefqu ħafna iżda mhux bil-fors huma dawk li huma l-aktar responsabbli u ħatja għal ħala. Kien hemm pajjiżi li forsi maħlux, ma'mlux m'għamlux ħala diretta iżda għandhom responsabilità morali għal din il-ħela. U għalhekk nafu li qed jingħati li d-dejn privat estern jista' jiġi dejn pubbliku intern, iżda dan ma jfissirx li nistgħu nfarfru responsabilità morali għal dawk li ħadu sem għal din l-azzjoni u għalhekk nistgħu niddiskutu propju fuq dan. Jiena favur din il-programmazzjoni pass pass għal dan l-abbozz ta' struttura biex ikonna mod programmatiku biex naġixxu u mingħajr ma noħolqu aktar problemi. Iva jridu namlu din il-roadmap billi nkunu nafu x'inhu għall ambitu u l-għan għal fejridu naslu Iva rridu nivitaw kriżi fil-ġejjini, iżda rridu wkoll nagħmlu xi ħaġa l-kriżi li għandna bħalissa. Għanna bżonn iktar bil-ekwilibrju, iktar koordinament ekonomiku, koordinament ekonomiku li rrid ikun mamul mhux biss bis-sanzjonijiet iżda wkoll b'inċentivi, bi-stimoli. Irridu nagħmlu tajjeb għan ta' ħedma tas-suq hemm pajjiżi li qegħdin jagħmlu riformi strutturali li se jkollhom impatt fuq medda twila ta' żmien u dawn għandhom bżonn appoċ issa fuq medda qasira ta' ta' zmin, u għalhekk għandna nappoġġaw minn dawn il-pajjiżi. Imbagħad irridu niżguraw ukoll li l-ewro tkun munita li jkollha valur internazzjonali. Għalhekk rapport f'waqtu meħtieġ jasal fil-pront iżda lkoll flimkien irridu nxamru l-kmien biex naslu għal qbil fuq din ir-rapport. Grazzi. Um, Grazzi, Signora President. Jena għamnek mux nuqot nipponta sebaja jew eh, imma rrit nfakkar lil Bernard Langen eh, test illi negozjajna fit-tul fuq diskutajnieh u liħ flimkien li huwa rapport illi tnej li aħna konna responsabli għalih u ebda punt ma iddaħħal eh, b'mod prepotenti aħna diskutejna kull ħaġa, kull element li kien hemm fih. U fil-paragrafu 38 ta' rizoluzzjoni li aħna adottajna f'Ottubru tal-2008 mill-Parlament Ewropew fil fat aħna għadna nitolbu li l-Kommissjoni teżamina l-possibilità li toħlo eh, Eurobonds u tfassal strategija fuq medda ta' żmien qasira li tippermettina li noħorġu dawn il-bonds fil żona euro bar addizjonalment għal bonds nazzjonali tal-istati membri u tara u koll jem bżon li tevalwa il-konsegwenzi ta' dawn miżuri fuq is-swieq. Le, le, le, aziz kollega, naħseb Eh, tiftakar il-kontest li, li fih ktibna dan il-rapport, mux ma kienx rapport fuq it-kabbir. Memmebda ambigwita unek, issa situazzjoni tal-lum xini Jiena mhux dawnek biex noqgħod nerġa' nirrepeti l-filosofija ta' kif nistgħu naslu għal dawn l-Eurobonds eh, f'liema qafas jistgħu ikunem hemm trade-off jew ftejim globali li permettina li nimxu f'din id-direzzjoni. Ma dak li qed naraw li waqt il-Kunsill Ewropew li jmiss fit-28-29 ta' Ġunju li jmiss dan is-suġġett flimkien mal-Unjoni Bankarja se jkunu propju fil-qalba tal-messaġġ li l-kapijiet tal-Gvern u tal- tal-istati membri se, se jiddiskutu hija din ir-raġuni wkoll illi jiena f'dispjaċini li aħna ma morniex ma konniex iktar imbezzjużi meta il-ġimgħa li għaddiet aħna votajna fuq il-two pact għaliex hemmhekk aħna nsemmu il-Eurobonds, il-fond ta' fidwa, id-dmir li konna din il-roadmap, eccetera, eccetera u eh, hija ħasra li aħna ma batniex sinjal iktar qawwi lill-Kunsill Ewropew eh, dwar id-direzzjoni li aħna nixtiequ nimxu fiha. U l-Parlament Ewropew iva huwa dejjem il-qudiem fir-rigward tal-Kunsill Ewropew. il tim, it-timijiet bħalissa deġa eh, diskutew din il-formula f'Mejju tal-2010 taw il-Sur Van Rompuy il-responsabilità ta' grupp ta' ħidma dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ekonomika Monetarja il-grupp ma kienx eh, eh, ma kienx il-Komitat Delor imma naħseb illi huwa eżattament dawk illi għandhom f'moħħom ċerti kapijiet tal-gvernu tal-istat għal kunsill li jmiss. Jekk aħna rridu nimxu il qudiem huwa utli li aħna forsi nkunu um, iktar involuti sa fuq is-sustanza. Huwa importanti li aħna nelbu dan l-imblokk li hemm fuq dan id-dossier Naħseb dak li rridu nżommu f'moħħna li l-in mill eh, mill-ħidma fuq livell teknika li xiktar kull ġurnata li tgħaddi l-affarijiet jitħawdu iktar isiru iktar komplessi. Ħafna akademiċi qed juruna metodi differenti, soluzzjonijiet possibbli differenti il-punt illi semma Vernad Langen f'dak li għandu xaqsam il-liġi. Jina kompli naħseb illi mod ieħor kif wieħed jista' jinterpreta trattat mill-mod kif irid jinterpretah Bernard Langen, imma barra minnek hemm kwistjoni ta' kuntest politiku dawk eh, il-naħa l-oħra tal-Eurobonds huma mhumiex aċċettabbli illum fil-opinjoni pubblika Ewropea Iva, mhux se jkun hemm obbligi mingħajr sħiħ tal- eh, definizzjoni ta' dik li eh, politika budgetarja u din il-politika budgetarja m'għandix twassal biss għal eh, politika u miżuri ta' stratta austerità. Ġifiri, il-kwestjoni tal-ritorn għal ċertu attività Eh, ekonomika iktar bħal-ħolqin ta' iktar impjiegi huma essenzjali biex waħna naslu għal ftejim finali fuq l-Eurobonds. Sadana kollu f'mument ta', ta urġenza jekk aħna nitkellmu fuq l-Eurobills mhux għal xejn għaliex hemm stati membri li għandhom bżonn urġenti illi jsibu finanzi fis-suq ma jekk aħna irridu, irridu nżommu f'moħħna li jekk aħna irridu noħorġu mis situazzjoni li qegħdin fija, illu ma nistawx namlu progress biss fuq suġġett wieħed, mhix l-Unjoni Bakkarja biss jew it tkabbir mhux il-Eurobonds biss jew inkella l-integrazzjoni, huwa pakkett sħiħ li eh, tantu hekk iwassal li eh, l-Kunsill Ewropew iddeċida li jiddiskutiħu minflok ma jħalli fid-dan kollu fidejn il-Bank Ċentrali Ewropew dawk kienu xi elementi, xi idejati li jena xtaqt nikontribwixxi għal dan id-dibattitu, dibattitu li għadu ta' natura pjuttost ġenerali. Imma dwar eh, dak li għalven Langen a proposita tal-Liġi Ewropea, minn meta ħna għadna li għanna trattat tal-Lisbona ma nistawx imbidluħ. Ejjew, ma ngħidux li dinja xi ħaġa li issa ma tistax issir. Iva, it-trattat ġie ġi rivedut u nistaw inkomplu niddiskutu u nara ma najdux li dinja xi ħaġa impossibbli li qatt ma tista' ssir. M'hemmx eh, pajjiżi li huma mija fil-mija puri m'għandhom ebda difetti, għandhom eh, kondizzjonijiet tajbin, għandhom il munita qawwija, munita, munita waħda. L-aħħar net mbagħad fuq l-Istati Uniti waħda ma nistax qabel is-sitwazzjoni tal-Amerika jew l sitwazzjoni fl-Istati Uniti ma' sitwazzjoni tal ewropa anki r rapporter qalet dan il-budget federali Amerikan huwa skont il-kalkoli madwar 20 jew 30 fil-mija tal-prodott eh, nazzjonali eh, gross u dan, dan ovvjament eh, kieku dak il-situazzjoni għawnek nistaw komplu niddiskutu ma il-kwistjoni tal-dejn tal-istati federali mumiex l-istess bħal dak li għaw fl-Europa, unnek la għanna mutualizzazzjoni ta' dejn u laqas għanna dan il-budget kontraċikliku. Thank you. Um, Grazie ħafna Astrid. Grazie, Signora President. Mela, ħan nitkellem jina bil-Ġermanis, nishtiq nikkommenta fuq dak li qarv eh, Sir Langen, Berlussemburgo, Iva, kien ix-xurtijat tax eh, tkellem l-ewwel u eh, kull mamel attakka pajjiżi pajjiż tiegħi ħafna Iva Ġermaniżi eh, jiġġestjonaw il-kapital tagħhom fil luskemburgu stess minħabba il-libertà tal-kapital għandna il-libertà tal-moviment tal-prodotti, servizzi, ċittadini eh, u għalhekk il-Ġermaniżi jridu jisaqsu lulna lilhom infushom il-għala ħafna banek ġewwa l-Lussemburgu forsi jridu dawna jisaqsu l-imma tip ta' taxxa tal-banek eh, waslet għal situazzjoni li tant ġermaniżi ħadu dawn il-deċiżjonijiet. Mela, jena, hawnhekk qed nitkellem dwar il-libertà ta' moviment tal-kapital. Signora President, jiena rrid li fir-rapport tal-kollega tiegħi Silvi Gular ħafna idejat interessanti imma hemm ukoll affarijiet li ma tantxu maċari ċari ambigwitajiet li aħna rridu nsibu tarfhom sabiex dan ir-rapport ikun aċċettabbli fuq l-idea tal-ġbir b'mod komuni tad-dejn. Issa l-ewwel l-idea li konna il-blue bonds maħruġin b'mod komuni eh, taħt il-limitu fissat mit-trattat ta' Maastricht u id-dejn ehm, iktar eh, li huwa l-fuq minn 60% jkun ir-responsabilità tal-istat membru. Mat nistgħu morra dak li jgħid it-trattat ikun propju qawwi eh, f'dan eh, din is-sitwazzjoni għax id-dejn nazzjonali jkun ħafna iktar roli li wieħed jiffinanzjah milli id-dejn Ewropew din hija xi ħaġa loġika. Imma mbagħad fit-tieni possibilità il-ħolqien ta' Fond Ewropew ta' fidwa ta' dejn temporanju li ġi prezentat dan l-aħħar minn xi ekonomisti ġermaniżi u uh, hija sistema soluzzjoni li iktar tissemma dan l-aħħar jiena naqbel par, ma parti minn din il-loġika imma mhux għal kollox għaliex li illi uh, li wieħed uh, forsi li kunem disciplina budgetarja f'din is-sitwazzjoni eh, hija ħafna inqas probabbli milli fl-ewwel sitwazzjoni li eh, semmejt. Issa il-mutwalizzazzjoni ta' dejn taħt 60% tal-PGD jidir li jekk aħna rridu norganizzaw ruħna f'dik id-direzzjoni hija iktar ħaġa iktar loġika tirrappreżenta inqas riski. Aħna nistaw irridu nazlu wieħed biex neskludu liħor fl aħħar mill aħħar u xek. U din hija l-mistoqsija li jiena nagħmel ir-rapporter imbagħad għandi kumment ieħor jiena naħseb li r-rapport tas-Sinjura Gular għaliex ridet toġob il-ħafna nies eh, jorbot fuq punt essenzjali għaliex dawk illi suppost jafu li il-mutualizzazzjoni ta' dejn jista' jsir biss dakinhar li l-Unjoni Ewropea ikolla wkoll Unjoni Baġitarja stretta jew stretta ħafna. Jiġifieri f'mument meta l-istati membri eh, jimxu skont ir-regoli f'dak li għandu x'jaqsam il-budget u li d disciplina budgetarja hija xi ħaġa li wieħed nixtiequ imma rridu nqisu wkoll elementi oħrajn, però jidirli li dan l-approċċ huwa ftit laxk fil-fema tiegħi il-Eurobond se jkunu il-propju l-aħħar parti, l-aħħar pass ta' proċess ħieħ, imma mhux il-bidu ta' dak l-istess proċess il-naħa ta' xelluk skur ma tant seħdu gos b'din il-proposta. Imma hemm ukoll responsabilità tal-istati membri eh, l-idea tal-Eurobonds insejħulhom x'insejħulhom xorta se tibqa' idea virtwali għalissa u għalhekk jiena naħseb illi wieħed maħni se naslu għal dak il-punt qabel ma jkun hemm ċertu sens ta' disċiplina min-naħa tal-istati membri f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-budget. Naħseb li jekk ir-rapport irrid jgħinna biex nimxu l qudiem hemm bżonn illi insaħħu ħafna iktar fuq dan il-livell Alla volja forsi nistaw nirfsu eh, l-xuhut inkella il-rapport jispiċċa eh, warra bġoċi kexxun u eh, ma jkun jiswa għal xejn irridu nkunu ċari daw kienu il-kommenti li xtaqt nagħmel jiena. Naħseb illi oħrajn ukoll li jridu jiddeċidu jekk b'dawn eh, l-idejat li qed jiġu proposti hawnhekk aħna aħniex fil-kuntest tal-artiklu 125 attwali ta' trattat jew inkella jekk dan jistax ikun interpretat mod differenti jew hemm bżonn hemmx bżonn li jkun hemm riforma ta' trattat jiena ma naħsibx illi hemm bżonn jew laqasadni nemmen illi huwa possibbli riviżjoni tal-trattat fuq meta ta' żmien medja jew twila se jkun diffiċli ħafna u aħna ma nistax noqdu nkomplu nistennew biex insibu soluzzjoni għal problemi li għaddejjin minnhom bħalissa fiż-żona euro u għalhekk jiena naħseb li jekk aħna ma jirnexxinniex insibu soluzzjoni fil-kontest ta' trattat se jkun ħafna aħjar għaliex jiena ma naħsibx illi hemm possibilità illi trattat jiġi rivedut f'qasir żmien. Uh, Peter Simon. Peter Simon. Ja, vielen Dank, Frau Grazie, grazie ħafna. Verdi Spiċini għax eh, Sur Fox reġa ħalla din l-awla ġifiri din il-ħagġa diġa turija tal-affarijiet. Eh, Mux ħanoqat nirribatti għonek Dwar il-kawzi tal-krizi li wis pajzi nef u wis eh, mela ma nafx kemm eh, dan in-nuqqas ta' verità speċjalment eh, meta smajna minn Spanja. Forsi il-messaġġ ma wasalx ma nafx jiena kellu jitlak kmieni. Eh. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal dil-ħidma u l-ispjegazzjoni fuq il-font ta' fidwa Da, dan il-font jiena interessat fih. U li naħsbu dwar is-soluzzjonijiet. Għandi mistoqsija dwar artiklu 11. Iva jidher li huwa minnu li eh, Diskutejna elementi li huma marbutin mal eh, punti importanti ta' dan ir-rapport imma l-font ta' rikapitalizzazzjoni dan irid jiġi msemmi. Din l-ideja ovvjament ibbażata fuq l-eżistenza ta' fond ta' garanzija ġifiri dan il-font irid jeżisti Umbat, dwar il-problemi, il tedidiet il-situazzjoni donna mux ċerta dwar il-fond fuq il-garanzija, depositi, il-na naħdmu ċer taf kem kien diffiċli li namlu progress emmek għax is-sitwazzjoni fil-Kunsill u l-Parlament eh, vera, vera situazzjoni diffiċli dwar l-skema fuq il garanzji fuq il-depositi għanna pozizjoni differenti fl-istati membri differenti minħabba l-fat li situazzjoni mm, bankarja eh, waħda mm, dvarja ħafna mill-pajis li ħor jekk inħares lejn kollega tiegħi minn Spanja jad hawnhekk eh, ħdejja dawn huma possibiltajiet li jistgħu jinbnew fuq livell nazzjonali wkoll dwar dwar garanziji fuq il-depositi u fuq livell Ewropew forsi m'għandniex aħna noqogħdu nfetqu hawnhekk. Aħna kellna prinċipju li konna bilna fuqu, xtaqna aħna naċċertaw li il-kompetizzjoni tkun waħda ġusta fuq livell Europo u li nigarantixxu s sossidarjetà minħabba it-tradizzjonijiet differenti li jeżistu jridu jiġu imħarsa, ġifiri għalhekk irridu noqogħdu attenti jekk eh, niġu biex nippruvaw inbidluhom dawn it-tradizzjonijiet. Grazzi ħafna, grazzi ċer. Ftit kummenti in ġenerali tajt is-sinjora Velt eh, jiena nisma' id-dibattitu wara li smajtu dan id-dibattitu Jena naħseb li Iva ilna nitkelmu dwar modelli differenti u eh, il-passi futuri jena ma tantx nista' niddeċiedi jiena iva argumenti tajbin, soluzzjonijiet tajbin li tresqu, ma jiena naħseb li huwa iktar importanti li aħna nnażlu li nieħdu deċiżjoni u mux pal xi il sena ilu nispiċċaw bi ek miżuri eh, mux kompluti, zona euro li mux kompluta, le minħabba l-biza li eh, nihdu deċizjoni minħabba l t tana tal-elettorat, ġifiri namlu x-namlu, irridu aħna eh, nikonkludu l-affarijiet, mux ehm, no, namlu kollox nofs xogħol, le, ma, ma rridux nispiċċaw b'xi kompromessi li eh, vera ma jgħidu xejn, le. Eh, aħna spiċċajna f'din is-sitwazzjoni diffiċli minħabba l-biża li eh, noħol u eh, unjoni jekk sħiħa. Mela jiena namel parti minn dawk li vera jemnu fid disċiplina fiskali ma namminx li nistgħu aħna eh, ek għodnu eh, naqbżu xie passi sabiex eh, ma naħsibx li eh, sabiex noħġu mill-krizi rridu nof u nof u nof u le naqbel ma l-austerita. Mela, imma, dawn il-klim dwar il-perikli morali u Naħseb li għatin xeklu dibattitu dan il-mod, xinu ma dawn il-perikli morali, l għet nitkelmu dwar dawk il-pajizi ta' fnaġit u dawk le. E, ix għet nitkelmu, għet nitkelmu dwar il-lazlit e, politiċi, għax ma nistaw aħna nindistingu najdu le dawk da termontan jodu attenti fadlu juhdu il-flusu tan nofsinar le. U ħafna partiti fil-Nolanda li jett jipruvaw dawna ixxeklu l-austerita, iġifiri ma nistax jena nifem l-għala min qed jitkellem dwar it-tramuntana ħata tramuntana li eh, vera jaħdmu, vera jaqlaw il-flus u naħata nofsilar li huma żinin. Il-rapporter indikat li il- pajizi ta' nofsinar li qed nitkellmu dwarhom palissa qed jamlu jagħmlu ħafna iktar sabiex jimplementaw il-riforma minn pajjiżi li suppost għa pajjiż li vera jaħdem, ġifieri l-affarijiet mhuwiex hekk ċari għabjat fuq iswed u jiena naħseb li jekk se jkollna sistema jrid ikun hemm eh, jirritu jrid ikun hemm garanziji li jippermettu li jippermettu li l-fiduċa tkun hemmhekk Għaxaħna aħna qed nitkellmu eh, fl-aħħar mill ħar dwar dawn l-affarijiet il fidu l fuduċa Jiġifieri ovvjament mhux se jkun hemm garanziji mija fil-mija x'kieku kellna dawn il-garanziji mhux se eh, ma kienx xikonna naħdaw l-xulxin, imma rridu nafdaw l-xulxin u xejn irridu aħna nafdaw l-xulxin li jekk aħna se naqblu fuq regoli kulħadd se konforma ma' dawn il-regoli. Il-problema sissa ma kienieċ il-fat il, li eh, id-dejn ħanaqsmuħ bejnietna, anzi il-problema kienet li eh, ma f'dajn xurxin u mux kullħat kien iħares il-regoli meta l kummissjoni Ewropeja proponiet li jrid ikun hemm iktar regoli vinkolanti mela dan ġi imxekel minn dawk il-pajjiżi eh, kemm sejħa sinjuri li jaħdmu ħafna jiġifieri il-Ġermanja u l fl-Olanda. Għalek nazlu x'nazlu, rridu aħna nazlu li kolna unjoni politika sħiħa minajr ek l-affarijiet li siru nofstrol minajr kompromessi kemm fuq livell eh, nazzjonali u Ewropa u ġifiri rridu aħna ek nazlu din eh, l-unjoni politika sħiħa. Grazzi ħafna, San Peter. Kiitoksia rouva puhemies. Ja Grazie ħafna Senjora Ċer, nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għal dan ir-rapport. L-annes eh, jitkellem kemm dwar l-Ewropa u miżuri finanzjari oħrajn. F'dan il-test hemm miktub li ehm, nitkellmu dwar il-periklu morali kif ukoll il-leġittimità demokratika. Għalija huwa diffiċli ħafna li ngħid kif daw l-Eurobonds jew xi miżura oħra tista' issir mingħajr periklu morali l-responsabilta konġunta pala punt ta' tluq li aħna nitrasferixxu ir-responsabilità u l-aspetti morali, periklu morali dwar li nreferu għal pajjiżi kollha Ewropej kemm ta' tramuntana kif ukoll ta' nofsinhar li ma naqsmux jew ma nidistingwux bejn il-pajjiżi da mux dejjem jisera fuq il-ġeografija x'pajjiżi pajizi stessi ġifiri Finlandja et mm, tgħid l-lin eh, mill-mezzi taħħa il-leġitimità demokratika xi ħaġa vera importanti mingħajr il-leġitimità Ħanniltaqgħu ma' ħafna problemi. Iċ-ċittadini mhux ħajjapprovawhom dawn id-deċiżjonijiet u il-mentalità tal-Unjoni Ewropea se jkun hemm problemi soċjali u se neperkola wkoll il-possibilità li nisaħalsu t-taxxi u l-abbiltà ta' dawn qabel maħna nitkellmu dwar il- dejn li għanna naqsmu bejnietna jrid ikolna appoġġ ċar mill-istati membri mhux biss mill-politiċi imma mill-ċittadini kolla, paċ taħħam huwa vitali huwa vera importanti. Jekk se nirreferi għal pajjiżi ġifiri il-Finlandja il-politiċi mhux qed jappoġġaw l-idea tal-Eurobonds kemm il-gvern tagħna kif ukoll l-oppożizzjoni ilhom jopponu l-Eurobonds qed jaqblu bejnietom u għalhekk jien qed eh, basar li fil-Finlandja il-ħodor biss li għandhom 5% tal-siġiet fil-Parlament li huma biss se jkunu favur. Grazzi. Grazzi. Vene, inti tixtieq eh, terġa' tipprova <laughs> tajt xi ħaġa kontra l-Lussemburgu? Le, le, le, le, mhux ħanamilek jiena. Jina, Iħin kollu qed nisma' din proposta minn espert Ġermaniż dwar id-dejn li jaqbes 60% tal-prodott gross domestiku dan il-level massimu. Issa, 8 mill-17 il-pajis li għedin fi zona u se jkun jistaw jipparteċipaw għax il-Kunsil għal li dawk li ma jaqawx taħt il-kategorija se jiġu esklużi. Se jitħallew barra. Għalek, dawk il-pajizi li edin taħt il-level massimu ta' 60% l-Estonja, l-Finlandia, l ussemburgu l slovenia l slovakia Iġifiri, hemm fond ta' fidwa, bilna fuq dan il-fond il-ġimma l-oħra 2.3 biljun euro u s dan il-flus se jiġi allokat għall-Italja. 975 biljun għall-Italja u 530 għall-Ġermanja. Is-Sur Monti deskriva dan u dan mu se jibiddel xejn għax l-Italja tkun l-ewwel pajjiż li ħajjislef il- isella fil-flus, ġifiri jekk inti ħati konsidran dam il-proposti trid inti taqrom. L-ewwel pass eh, irrid ikun ġifiri li nimxu lejn Unjoni Politika, mbagħad it-tieni pass li aħna nagħmlu top-up tal-budget tal-Unjoni Ewropea, ġifiri wieħed fil-mija fil-fema tiegħi dan huwa żball U l-Unjoni Fiskali u l-adozzjoni tal-ISM dawn rridu un bat meta dan iseħ bat nistaw nitkelmu dwar kemm għanna bżon li kolna dawn l-Eurobonds. Iva jena nizilt eh, ismi fuq dawn l-speakers list ġifir niprovan zon fil-qosor. Aħna ovvjament deġa votajna eh, fuq dan il fonsa fidwa taħt 2-pack. Jiena naħseb eh, donna et eh, vusajna għalli bekkint kom tistaw salvawna mhux tissalbuna u hemm xi ħadd eh, u hemm minnkom ukoll li Jean Paul Diġa għanna il-fidwa, allura ma mxar fejn uqodu ninkwetaw s il-kruċifissjoni. Already been redeemed, but... Jena għatniħu pjaċir li inti taħsebek nisibna fidwa. Issa jiena naħseb li qegħdin f'sitwazzjoni fejn Għirdu nindu kollox jew xejn u ma naħsibx din il-ħaġa nistgħu nindirizzaw hekk issa. U smajt ħafna li kienu għat jilmentaw li l-istati membri għamlu ftit u tart wis u ma jipruvaw eh, ifassru dawn il-mekkanizmi ta' irkupru u imma dawn l-affarijiet nafu li ma jistax hekk isiru mill-lum għall-għada u jekk intkom tartu lejn eh, li eh, aħna naqsmu ħiddejn iva. Se niltaqgħu ħafna problemi jekk nippruvaw inħaffu wis eh, meta aħna nitolbu l-Ġermanja jew Franza jerfgħu tlieta jew ħames darbit iktar mill-prodott gross domestiku milli huma esposti għalih is-soltu bħala responsabilità konġunta. Jekk aħna se nagħmlu xi ħaġa fuq meda iqsar ta' żmien, naħseb irridu aħna nibdow bi li naqsbu l-flus imma bir-responsabilta limitata xi ħadna xaġa pal xaġa li għamilna bil-garanziji u dawn il-garanziji żejda taħt l-ASF imma dan mhux mekkaniżmu E, li mm, mekanizmu li ħajservi għal medda twila ta' żmien le. Aħna l din il-medla twila rridu nieħdu deċiżjoni, deċiżjoni li ħatbiddel l-affarijiet għal kollax, imma rridu nieħdu żmien sabiex neħdu din id-deċiżjoni għalhekk jiena dejjem ma' xi ħaġa eh, xi mekkaniżmu mm, ta' irkupru fuq medda eh, eh, sar ta' żmien inti tieħu ftit flus u imma inti tkun obbligat għal periodu qasir ta' żmien sentejn erba' snin imma bekk ħajkolna biżejjed żmien sa biex nieħdu il-passi futuri lejn xi ħaġa li tfisser eh, unjoni fiskali fuq medda itwal ta' żmien jiena nemmen li dawn l-affarijiet għandhom jimxu f'din id-direzzjoni ma minstawx aħna naqbżu hekk lejn dan il-pass għax eh, jekk iva se eh, nispiċċaw b'sitwazzjoni li ma tkunx u jew soluzzjoni ma tkunx waħda b'saħħitha. Jiena naħseb li rridu nkunu iktar onesti l parlament dejjem kien iktar onest mill-istituzzjonijiet oħrajn. Iva aħna dejjem medna li għandna din il-problema sovereign bonds, e, zero risk weight, jiġifieri nafu li dawn mhuwiex kwistjonijiet li se nistgħu nsolvuhom hekk millum għall għada imma ta' dawn qed ikollna aħna trialogi kull ġimma mal-Kummissjoni mal-Kunsill laqas dawna ħaj jitoleraw premessa li tajt dawn zeros risk weight sovereign bonds xaħġa li jridu eh, aħna nikonsidraw. U iġifiri dawna eh, donnom et jenjoraw il-problemi reali għalek qabel ma aħna nifacċaw pala eh, istituzzjoniet nifacċaw il-realta mela naħseb se jkollna aħna nkomplu nasbu dwar affarijiet għalhekk irid naħsbu aħna dwar verżjoni modifikata ġifieri dawn il-garanziji ta' responsabilità limitata mhux li aħna naqsmu id-dejn bejnietna għax jekk iva jekk nagħmlu dan il-mutwalizzazzjoni kull ma se tagħmel u l-analisti jgħidu li Inti għattajt potenzjalment li ċittadina ta' pajis li aħna se eh, naħku dan id-dejn kolla mill-bilanċi ta'kom, ovvjament eh, idkom qed tittamaw li mhux kulħadd se jfalli mill ħalla sittejn imma dan huwa dina possibilità għalhekk irridu aħna nippruvaw jekk nistgħux aħna nindirizzaw dan il-punt imma rridu aħna nistudjawhom dawn l-alternattivi kollha rridu aħna nsibu roadmap għal futur u Għalek tajab li ikolna eh, dawn l-affarijiet kolla eh, f'post wieħed. Silvi, ħanna dilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna Sharon. Malajr, nil-ingrazzja l dak kolla li tkellmu, dak kolla li semawni b'attenzjoni. L-ewwel net dwar il- riskju morali u d-disciplina dar rapport ma nistawx inqisuh mod indipendenti minn dak li diġà minna u meta konna qed niddiskutu fuq is-six pack anke jiena ġiliet kontra eh, l-awtomatiċità ta' sanzjonijiet is sinjora Merkel u Sarkozy kienu jagħmlu ftehimiet biex jilimitaw l-awtomatiċità tal-dħul fis seħħ ta' din id-disciplina. Ġifiri aħna ma nistgħux noqogħdu eh, nikkompetu bejnietna minn se jkun liktar disciplinat aħna għanna test adattajnieh u rridu jkollna fiduċja fil-leġislazzjoni tagħna stess illi magħha ah, se nżidu issa l-fiscal compact jiena mhux se nwieġeb sur Fox illi bħassoltu eh, għal eh, ġiju għot juqot l jallimna fuq affarijiet li fil-fatta qas jifhem fihom. Umbat, lil Vernon Langen jiena sensibli ħafna għall argumenti eh, legali li sviluppaw fil-Germania. Waħna ma rridux nimmorru kontra trattat, rridu niftemu sempliciment fuq kif aħna ninterpretaw trattat li xem zewġ perspettivi, jew hemm uh, ostakoli legali li jina rispettom u li rridu nsibu soluzzjoni għalihom jew inkella nistaħbew warajhom biex ngħidu ma nistgħu nagħmlu xejn u emmek jina minix komda jina imħasba dwar ċerti messagġi negativi illi joħorġu mill-Germania u nkella mill-parti tal-opinjoni pubblika fil-Germania jina ħafna drabi mort fil-Germania biex nitkellem mal-opinjoni pubblika u nafxie xjajdu ma sempliciment aħna ma nistax ikonna unjoni fejn em, rifjut għal prinċipju u nies illi uh, jistaħbew wara dawn l-affarijiet. Jiena u koll il-tqajt ma' mħallef u fil-qorti tal-ġustizja u diskutajna fuq dan, ġifrem bżon li kunem impen minnaħa eh, tal-istati membri kolla fil żona Euro, kem Franza kif ukoll il-Germania, sabiex aħna diġa qegħdin f'garanziji li morru eh, li morru lilin ħafna rridu li kon naraw xinu possibli, xinu eh, possibli fir rispett tal-liġi, meta l-Amerikani għajdu iva aħna nistaw u naħseb li din miex il-tweġiba li qed jistennew il-swieq tagħna jina smajt il-kollegi tal-grupp tal-PPE, ecc. qed ngħidilkom biss ejjew ħankunu kostruttivi biex inħarsu euro, eh, ta' żona euro għaliex meta eh, tisparixxi l-euro mbagħad ikunu tlifna kollox il-pervanx peress ngħidilha din mhix fantazija, mhix ħolma. Aħna rridna nagħmlu analiżi, analiżi li fil-fema tiegħi eh, il-Ministru tal-Finanzi mhux qed jagħmluha l-ewwel qabel kulħadd bat forsi huma l-gvernaturi tal-Banek Ċentrali, eċetera, bżonn li jkunu persuni li jkunu kompetenti rappreżentaw istat memmu ma mhumiex il-gvern direttament. Da naħseb jgħin il-Kunsill Ewropew dinja proposta. Unbat, biex u koll biex nerġan wieġer pal mistoqsi oħra ta' pervanx, inti għatti li l-Istati Uniti mumiex punta referenza li ma jina qed nara illi xorta waħda kulħadd ħares dejn l-Istati Uniti għaliex kulħadd jaħseb dwar il- dak kollu li jiġri fl-Istati Uniti, kull dak jiġri x'jiġri kulħadd ħares lejn dak li jiġri f'sitwazzjoni simili fl-Istati Uniti. Anki ħafna investituri, ħafna minn dak li ġudikawna fl-Ewropa, iħarsu lejn dak li jsir u sar fl-Istati Uniti. Issa dan il-ġbir tal-dejn nazzjonali hija huwa mezz wieħed però forsi hemm oħrajn ukoll. Issa li Astrid Luling Iva, hemm vantaġġi u hemm żvantaġġi li huma differenti eh, f'dak li hu redemption Fund dan il-fond ta' fidwa jiena fir-rapport tiegħi maħbejġ għal volju rapport qasir u xtaqt li stajt ngħid iktar qatt li hemm l-iżvantaġġi issa permezza dan il-fond ta' fidwa dak li huwa ċert huwa li ilan huwa illi inkomplu in ntawlu l-eżistenza ta' dejn u hemm kondizzjonalitajiet li huma jien illi mus id-dejn mux sejmur il-lin mill-60% eh, unbat għal-bqija jamlu tajja pl-istat, unbat hemm kontrolli li huma estremament stretti fil-kuntatti li kelli ma' kapitali differenti u kważi fil-pajjiżi tal-naħat isfel li hemm iktar resistenza fuq dan il-fond ta' fidwa għaliex il-kontrolli huma qawwijin u stretti ħafna. Dak li għajdu ċerti ekonomisti u li l-ispejjeż addizzjonali tal-dejn li l-in minn 60% jista' jsir problema kbira għal dawk l-istati li jom għandhom dejn ħafna ola minn 60% tal-ġede tagħhom. Um, naħseb li jes possibilità interessanti li aħna limitaw il-dejn nazzjonali imma hemm bżonn ukoll illi dawn l-ispejjeż eh, ta' interessi li morru lil fuq id-dejn aħmar jekk imsejjaħ aħmar ma ma jxejnux il-benefiċċji ta' dak id-dejn il-blu msejjaħ hekk dwak li għalet eh, Sophie Dvelt, jina sinċerament najt li jina mandi ebda preġudizzju miex edawnek la biex imbiħ ebda waħda minn dawn is-soluzzjonijiet jiena qed nara illi aħna għandna qasma biex ngħidlek bejn l-Ewropa tal-fuq u l-Ewropa ta' nofsinhar U dak li naħna noqogħdu nippuntaw sebajna lejn il-pajjiżi tan-naħa ta' isfel tal-Ewropa, hija xi ħaġa li ddejjaqni ħafna jekk se noqogħdu nippuntaw sebajna lejn xulxin se jkollna problemi ikbar biex noħorġu mis sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa Irridu nżommu f'moħna li hemm bżonn illi konna soluzzjoni li tota lina l-koll. Umbat l pid Zeman fuq il-banek. Dan il-rapport mux rapport fuq il-banek. Jiena f'paragrafu zaħirrit sempliciment najt li jekk aħna ma nsibu soluzzjoni għal settur bankarju, eh, ma nissa naslu mkien ġifiri Iva hemm xi sir fuq is-settur bankarju, eċetera, Iva li sa nirrivedu l-paragrafu tiegħi, eċetera. Imma Infakarkom illi aħna konna bdejna f'dan il-parlament fuq il-meta konna qed niddiskutu fuq il-pakket supervizjoni fuq il-rapport anke ta' Liza Ferrera u koll, diġa konna bdejna nitu l-attenzjoni fuq dan il-fat illi kien għatem ħafna xogħol xi jsir f'dan ir-rigward. Ma nafx jekk insejt xi ħaġa, skużawni jekk insejt eh, u grazzi ħafna ta' dan l-iskambju interessanti ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Iva l-iskadenza l-emendi id-dissa ta' lulju Konsiderazzjoni ta' l-emendi id-dissa ta' settembru umbat il-Kumitat ta' Votazzjoni se jiltaqa' fi 13 settembru mbagħad qed nittamaw li l-plenarja jew dan il punta jiġi diskuss fil-plenarja ta' Ottubru ma dan irid jiġi konfermat. Issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 5 fuq l-aġenda tagħna. L-emenda tal- Maybe I'll leave. Forsi ħani permettilkom ftit minuti eh, sabiex titilqu minn din l-awla li ma jkollix għalfejn ajjat. Okay, if, you, if you're leaving... Għalek, jekk intkom ħatħallu din is-sala jekk jaġobkom għamlu hekk malajr kemm jista' jkun ħalli nkunu nistgħu nkomplu bil-laqgħa tagħna. Um, Sven, Verna, can you talk outside? then we... Sven, Verna, jekk ma importax, tistgħu intkom tmorru barra sabiex titkellmu. Okay, right. Tajb wis, mela, issa se naddu għal punt li mis, meta tal-artiklu 7 tar-regoli ta' proċedura dwar negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġislattivi. Forsi tajjeb li nfakkarkom il-għala jiena il rapporter minħabba l-fat li jiena ċer tal-komitat u lebda grupp ma jgħamil jagħmel dan Alex ta' għalija li nkun ir-rapporter. Din il-ħaġa e, s-seħħa ta' spiss u normalment il-kustjoni tkun waħda interistituzzjonali istituzzjonali qed nitkellmu dwar id-diskussjoni tal-emendi, kellna 19 l-emenda li ġew imresqa ħafna minnhom jiena ressaqthom sabiex nirriflettu d-diskussjoni li aħna kellna fuq ir-rapport inizjali. Fir-rapport inizjali jiena provajt nirrifletti il-lingwaġġ tal-Kumitat AFCO imma sajna naraw li ħafna minna ma tantx eh, bilna mal-lingwaċ għalek provajt jena imbiddel l lingwaċ għal jisir lingwaċ li eh, joġobna ħna. Erba kwistjonijiet prinċipali ġew indirizzati fl-emendi mela deċiżjoni tal-Komitat fuq il-ftuħ tan-negozjati. U eh, kif jiena li nizzilt fl-emenda tijaj jiena provajt najt dak li diġa aħna namlu f'dan il-komitat ġifiri li jkollna rapport regolari fuq il- um, il-negozjati għaddejn fi trialogi imma qabel ma namlu dan kif jiena stess għamilt illum nresqu l-affarijiet qudiem il-kullitat jekk xi ħadd se joġġezzjoni jeġġezzjona li eh, dan ir-rapport eh, jimxi l-qoddim mela rridu aħna nivvotaw ma naħsibx li bil-fors inti trid tieħu eh, tivvota meta il-membri mhux qed jistennew li dan il-vot isir jiġifieri mm, il-votazzjoni trid isseħħ meta sessjoni ta' votazzjoni mhux meta jkun hemm xi erba' persuni preżenti biss imma fassalt dan il-paragrafu sabiex inkopru Eh, din il-kwistjoni, so nkomplu forsi nirfinaw ftit dan il-lingwaċ jiena u koll suġġerejt eh, u ħafna u koll l oħrajn suġġeraw li eh, jekk se jkun hemm vot il-vot mm, tinċebaħ bi maġġoranza sempliċi. Sur Lange xtaq li il-maġġoranza tkun ta' żewġ terzi, ma jekk iva jekk ħana applikaw, jekk kiku applikajna din ir-regola kiku għatma konna se nagħmlu progress fuq is-six pack għax kienu se jiġu imxekla ġifiri Umbat kiku kienu kolna t-tini għarri u Umbat kiku b'dik it ta' maġġoranza kiku eh, kienet tkun vera diffiċli li naddu l-affarijiet. Għalek, uh, minħabba dawn l-affarijiet jiena naħseb li jkollna il-maġġoranza żewġ terzi ta' żewġ terzi mhux idea tajba. Iva, tajb li jkollna dawn il-maġġoranza speċjali waqt il-proċedura ta' tini qari fil-plenarja. Imma jiena nixtieq naf, inkun naf minn għandkom x'taħsbu dwar dan il-punt. Mbagħad hemm proposta minn minn is-sur Galtieri li d-deċiżjoni dwar il-ftuħ tan-negozjati E, dinna trid tiġi trasmessa u għandha tingħata l-membri kollha ma nafx jiena iva il-membri djukam kunu jafu meta tħabbar l-affarijiet iċċer li e, xi kultant qed nitolbu li jkun e, hemm xi tip ta' vot jew deċiżjoni fuq il-ftuħ tan-negozjati imma jekk aħna mbagħad eh, se ngħaddu għal xi vot formali mela rridu nagħmlu xi ħaġa disponibbli għal eh, membri kollha ma dan huwa fundamentali waqt il-proċeduri kollha. Jiġifieri din l-interpretazzjoni tagħna tiegħi. Jiġ ikun hemm possibilità li l-kumitat jaġġorna l-metodu ta' triologu jiena pjuttost kuntenta b'dan il-punt xi ħaġa li diġà minna mhux imma permezz ta' proċedura ta' votazzjoni formali ma minna dan waqt is-six pack fejn aħna rġajna introduċejna s-sitwazzjoni attwali u iddiskutejna l-ordni tal-prioritajiet naħseb eh, dan il-każ ir-rapporter u dak li għamel dawn l-affarijiet u dan kien kunsens eh, tad-dibattitu eh, Għasab li danna nistaw niforma li dżaħ bat tini port il-rekwiziti għal eh, li u dim il-plenarja deċizjoni dwar il-ftuħ tan negozjati et eh, nassumi jena li dan ikunem jekk ma jkunx hemm bil fil-komitat ovvjament eh, mhux qed nitkellmu dwar il-komitat tagħna biss imma l-komitat ikollha. Hemm qatt ta' alternattivi dana jista' jsir fuq talba ta' grupp politiku wieħed jew f' fil-mija ħalli 40 membru ħalli bekken kunu nistaw aħna nirreflettu il-proċedura normali jiena nixtieq nissuġġerixxi li żewġ gruppi politiċi jew 40 membru għax jiena ma xtaqx li xi ħaġa bħala rutina tiġi imresqa il grupp politiku wieħed u dejjem eh, fil-plenarja ma din il-ħaġanna niddeċidu fuqa mbagħad eh, alternativa ġifir fuq talba ta' wieħed minn għaxa tal-membri tal-parlament li jirrappreżentaw mill-inqas żewġ gruppi jew jekk il-konferenza tal-presidenza presidenzi ħa jiddeċidu hekk ġifiri il-konferenza tal-presidenzi tista' presidenti tista' tiddeċidi f'dan is-sens jekk jixtiequ dawna li dan il-punt jitressa u dim livell ola għax, mm, per eżempju, mm, kun xi tema attwali. Ġifir għandna nieħdu deċiżjoni fuq dawn l-affarijiet u dwar eh, tim eh, ta' dawk li wet u n-negozjati jena qed li l-affarijiet għandhom jimxu kif mm, jimxu bħalissa il-chair, il-rapporter u il-shadows. Jena ċarajt min jamel xie ġifiri li il-chair, tibta chair formali tal-proċedimenti, ġifiri umbat dan il-president ħa imexxi il-kwestjonijiet istituzjonali jena ek namel, per eżempju, f'kas ta' għatti delegati għalli bekk nkunu nistaw aħna neħu dan il-kwestjonijiet istituzjonali, e, bedu għom ġifiri mill- politika għallek jena separajt ġifiri il-ġidiet interistolari jena separajt dawn minn mill-politika jena nasib li fil-komitat kellna suċċess eh, b'dan il-metodu u U jenaħt li il-rapporter kif dejjem sirawnek f'dan il-komitat il-rapporter rimexxi l-affarijiet l għandhom xaqsmu man negozjar u il-mandat tan-negozjati. Il-gruppi kollha rridu jkunu preżenti mingħajr ma nħedġux raffariet naħseb irrid ikun hemm il-possibilità li jkollna deputati jekk ix-shadows jew l-oħrajn ma jkunux jistgħu jattendu u mbagħad f'xi eh, ċirkustanzi partikolari tim tan negozjati jista' jkun imwessad aħna għamilna dan fuq il-każ ta' six pack kellna il-koordinaturi kollha li jattendu għax aħna ħsibna li kien hemm bżonn li dawna jattendu għalhekk ma naħsibx li eh, rridu najdu li dejjem rridu jattendu l koordinatura għax ovvjament eh, jista' jkun xi kultant nieħdu deċiżjoni ma nixuqhomx dawn hemmhekk imma jekk ikun hemm il-frilkostanzi li jirkedu dan mela għandu jkun possibbli. U mbagħad l-aħħar punt kellu x'jaqsam mal kwestjoni tal-dialogu, tal-dokumenti li għandhom xjaqsmu għat-trialogu u kif ħajjen qasmu dan u naħseb li huwa normali li eh, dana jiġi dana jien qasam jiena se niproponi emenda orali u rridu naraw jekk aħna dawn id-dokumenti ħajkunu aġġornati jew inkella non-papers jekk ħajkolna dawn li mm, aħna se mm, eh, rridu nikkonsidraw b'mod attiv u eh, rridu naraw meta nishtiqu għam dawn id-dokumenti ħafna minna inklus jena propanejna zmin 24 sija u s-sul Galtieri Is-suġġerixxa 48 sija. Ovvjament dan il-perjodu għandi jkun twil kemm jista' jkun imma minħabba il- in-natura ta' xogħol tagħna ħabba fatt li hemm ħafna trialogi mar matul il-ġimgħa ma nafx kemm nistgħu aħna nikkonformaw ma' żmien 48 sija forsi jkollna aħna nasru għal kompromess hawnhekk. Jiena diġà eh, ressaqt abbozz ta' pożizzjonijiet possibbli ta' kompromess jiena ma nkludejx kollox eh, li ġi propost imma ovvjament nkunu nistgħu nivvotaw hawnhekk u fejn tresqu emendi ditwal mill-membri jiena naħseb li huwa tajjeb li aħna nivvotaw fuq il-partijiet separati jiena lesta li nkun flessibbli kemm jista' jkun meta niġu sabiex nivvotaw ħalli bekk nivvotaw fuq xi ħaġa li tirrefletti il-rieda ta' dan il-kumitat b'mod kollettiv Żewġ affarijiet li jiena ma tkellimx dwarhom fil-punti li jena assamt bħala parti mill-kompromessi eh, għandhom xaqsmu ma l-ewwel abbozz il-punt li jiena għamilt dwar li niftu in-negozjati il-maġġoranza ta' żewġ terzi eh, jiena diġà spjegajtilkom il-għala ma nistax nappoġġa dan jista' jkollna aħna f'xi vot separat ħalli bekk jekk il-maġġoranza tixtieq mela Issa jkollna hekk imbagħad punt ieħor li jiena ma daħħalx jiġifieri li r-rwol ta' ċer jiġi illimitat ġifiri jekk pereżempju xadew jew reporter jiena se nikkummenta b'mod separat fuq dawn it-tnejn kif diġà tilkom iċ-ċer ta' spiss mm, eh, jispiċċa li jsir rapporter pal per eżempju f'dan il-kas. Il-problema li għanna għandi bil-tralgu ta' ISA 2010 li nikonvinċi il-xaħat um, li attendi mill-gruppi eh, l-oħra ġifiri bil-qas mela, nasib nista nikonvinċi l viċi prezident, ġifiri ridu aħna nkunu prattiċi. Jekk bil-forsi ċert trid tispiċċa ssir ir-rapporter mela naħseb li inti Hmm, ovvjament ħat assumi li ċer ħat tkun responsabli, it-tim ta' li negozjaw ovvjament ħaj kollom il-membri kollha tal-grupp hemmhekk naħseb li dina garanzija tajba bizzejiet. Dwar il-kwistjoni ta' shadow jiena naħseb li hemmhekk inti trid vera toqgħod attent, ġifri inti trid tara dak li inti qed tagħmel E, fil-gruppi zzar jekk dawn nqablu għamma l-gruppi l-gbar. Forsi fi dinja idea li inti mux ħaterfa l-pis addizjonali li inti tkun shadows jena ġeja minn grupp li mux wieħed fost l-gbar gruppi għalek irrit namel is-sem tija ju naħseb li l-gruppi li huma izzar forsi e, isibu li l-ċers tagħhom dejjem irridu jagħmlu dan dwar il- il-ġlit jisir bej l-istituzzjonijiet, iċ-ċer, iġifiri jiena, f'dan il-kas, forsi ħad tkun aħjar, twetta rwol aħjar minn dawk li ma tantx eh, jamlu dan ir wol ta' spess, iġifiri imma jiena xorta waħda nkun nixtieq jiena eh, nammel nieħu din il posizjoni li niġiet bħala eċċer dwar minn għandu id-dubju fuq dan ir-wol jista' forsi imur jitkellem ma' dawk li ilhom josservaw kif is-CRD qed isir imma ovvjament jekk se jkun hemm regola, regola li se nintroduċu għall parlament jiena lesta u kuntenta li napplika din ir-regola ma jiena naħseb li ma nistgħux aħna nistennew li se nimxu b'mod differenti mill-kumitati oħrajn u xi ħaġa komuni fil-kumitat komitati differenti u bi dossiers politiki, de dossiers il-gbar li iċċer jispiċċa li jkun inkarregat li jħoxsib dan. Hemm proċeduri oħrajn fi kumitati oħrajn, per eżempju il-kumitat dwar l-industrija, hemmhekk il negozjati kollha jisiru miċ-ċer. E, eh, Fil-fatt iċ bis biss jista' jitkellem. Aħna e, eh, xiftit iktar flessibli hawnhekk eh, dwar min jista' jitkellem waqt trialogi u eh, iva xi kultant dawna idumu ħafna iktar meta jiġu biex jitkellmu imma ma nasibx xaħat xi ħadd li aħna mhux qed nkunu demokratiċi naħseb irnexxi li nkopri l-kwistjonijiet kollha tajtkom ukoll il prezentazzjoni personali tiegħi eh, dina kwistjoni tal-komitat u zimmar imma rridu jenu hawnhekk għandi ġampol għal PPM. Want the floor that is. Tixtieq titkellem? Iva, Signor President. Jiena nixtieq biss nagħmel xi ftit kummenti. L-ewwel nett fost l-emendi illi hemm fil-dossier tagħna taħt il-numru 5 jiena ma naqbel ma ebda waħda mill-emendi tal-proposti Mr. Gualtieri Iva huwa eh, avukat imma ma naħsibx li għanna nwaqfu l-affarijiet mill-li jisiru. Intom tafu xini l-pozizjoni tiegħi xina ktibtlek. Jiena naħseb li l-emenda tas sur klut huwa wieħed tajjeb. Sa fuq l-istorja tal-president tal-komitat ġifir l-emenda 14 ta' Sir Klutr illi eh, naħseb li waħda tajba ħafna. Issa dal-parlament jgħadem mod partikolari għaliex di mux qed nikritika lilek, imma aħna għanna presidenti ta' komitati li fil-fat ma jkunux eletti kif, kif normalment ġifiri barra minnaw il-presidenti tal-komitati, jisom rappresentanti tal-komitati tagħhom il-maġġoranza fiħdan tal-komitat tagħhom, hemm sistema interna li tippermetti li dawn il-komitati jitqasmu bejn il-gruppi u fiħdan il-gruppi Eh, sistema li t-taħdem għonek u koll fil-grupp tana ġifri mux etnajt li aħna speċjali u differenti. U għalek il-president tal-komitat u xaħat li jinsaf situazzjoni naqra partikolari għandu pozizjoni istituzjonali vizibli imma fl-istess ħin mux bil-fors u il-rappresentant meta eh, jitkellem jew jaġixxi mux il-rappresentant tal-maġoranza ta' dak il-komitat Din hija sitwazzjoni li eh, fil-ferma tiegħi laqas tiftija barra minn hawnhekk. Imma eh, ekki u ma nistax bidluwa. U f'dawn il-kondizzjonijiet jiena naħseb illi hemm bżonn li l-President ta' Komitat jista' ikkun neutrali fit triologi Inti għad bir-raġun li hemm differenza bejn gruppi kbar u żgħar. Il-fatt li fil-gruppi żgħar il-xogħol irid jinqasam bejn ftit nies għaliex jekk eh, wieħed irid isegwi d-dossiers kollha hekk irid jagħmlu, hekk iridu jagħmlu. Inti tkellimt dwar il-Kumitat għall-Industrija jien ma nafx isir hemmhekk eh, jiena ġrijaw. Issa hemm dawk il- mux qed nitkellem fuq id-dossiers per eżempju illi eh, jaqgħu fuq hekk ħadd ma jrid juża dan il- imma peress illi naħseb li dak li lek għadu jot u naħseb li għalek mżon li situazzjoni tkun ċara jina bebda dubju, bebda mot mandi xie dubji dwar l-onesta personali tal-presidenti imma eh, mżon li kunem iktar eh, trasparenzi. Għallum kullħat eh, għaddej jisemmi trasparenza tela, trasparenza nizla. Imma, moment fejn kullim kien qed jinsabu il-konflitt ta' interessi, eh, rrid ngħidlek pereżempju li Franza eh, kien ikun hemm kien ikunem konflitt ta' interessi kieku l-ex eh, kompanja tal jew arusa tal President tal Repubblika Franċiża kienet se tkun issa membru u koll jew il-President tal-Kamra. Tal issa dan il konflitt ta' interessi uh, eh, evitajni il-biraħ. I don't have anybody from the... Mandi l-ħadd iktar mill-grupp tal-SND li jixtieq jitkellem għalek Sven. Yes, so um, just very briefly, Uh, thanks for... Fil-qosor, grazzi ħafna għall-emendi ta' kompromess. Nixtieq nirringrazzjak. Aħna deċedejna li aħna ma narawx li ma maġġoranza għandna bżonn sabiex nerġgħu nresqu xi affarijiet, ġifieri sabiex aħna eh, naddu għal gudriet eh, fin negozjati differenza bejn żewġ terzi u maġġoranza tal-membri fil-fatt dan id-dibattitu huwa iktar filosofiku eh, fil-fema tagħna iva l-maġġoranza tista' tkun differenti minn żewġ terzi imma mill punto di vista tal leġitimità ġifieri forsi żewġ terzi ftit aħjar imma jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar Dammax mm, il kustjoni il-prinċipali, jena naħseb li il-kompromessi tijak kumman belanġjati li l-in minn daw l-affarijiet dwar li jitqassam, daw jitqassmu dokumenti dan il-punt u koll eh, kien fl-menda ta' Jurgen numru 14, Jean Paul u koll tkellem dwar din l-emenda ikolli najt li jekk aħna sen qasmu dawn id-dokumenti kollha mit għal membri tal-kumitat ġifieri tal-gruppi kollha ġifieri eh, qed naviġinaw li eh, intellu affarijiet eh, fuq l-internet u li hemm xi ħadd li qed jitkellem imma mhux fuq il-mikrofonu. Mm, well, here uh, uh, all written from Hawnhekk mela qed nintraduċi jiena mill-Ġermanista Jurgen iġifri għajan nkompli bil-Ġermanis. Mela, l-emenda ta' Jurgen numru 14 għawnek għaw miktub li dokumenti kolla anka dawk mux uffiċjali li jiġu appozzati waqt it-trialogu għandhom jitqasmu l kumitat ma kulħadd irrid jirċievi dawn id-dokumenti. Inti għamilt referenza għal din l-emenda meta tkellimt qabel. Inti qed bil-Franċiż li emenda 14 ta' Jurgen l-emenda li vera oġbitek imma hawnhekk għandi xi mela, qed nitkellem jiena jgħid il-kellim dwar 14 Jürgen Klute. Mela, naħseb hemm xi nuqqas taftejjim hawnhekk ma nafx. Mela noqgħod lura hawnhekk. Sabiex nagħlaq. Il-kwestjoni dwar id-dokumenti mit-trialogu, il-trialogu il-membri ta' shadows ġifiri dawna għanna natmu fuqom mod separat, għax dawn id-dokumenti iva speċjalli jkun hemm ħafna leaks tagħhom u per eżempju kas riċenti eh, stat membru irnexxilu jikseb jew jiena irnexxili nikseb meta kompromess eh, minn stat membru qabel ma din l-emenda trisqet mis shadow ġifri eh, din il-ħaġa għandha tiġi diskusta fost il-koordinaturi. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzjak għal dawk l-emendi. Jkollna aħna diskutu fuq dawn l-affarijiet iktar tard u dwar eh, inti li pala ċerti speċali issir ir-rapporter għax ħadd iktar ma jkun jixtieq jieħu dan ir-rwol, jiena naqbel mal-kummenti tiegħek u tinagħmlu l-almutana li nkunu preżenti waqt il-laqalli mista' Shadows. Grazzi ħafna biex niċċara l-emenda 14 ta' Jurgen għandha seba' paragrafi fiha u naħseb Jean Paul kienet jirriferi għal paragrafu 2 tagħha mentri inti konta tissemmi il-paragrafu 4 jew Parti oħrajn minnu. Kien hemm żewġ kwistjonijiet jiena aktar kmini meta semmejt l-emenda 14 kont qed nirreferi għat-tieni paragrafu tagħha imma meta żven tkellem dwar it-qassim ta' dokumenti u qal illi kellhom jingħataw lid deputati kollha issa fil-paragrafu 4 eh, qed jissemmaw biss it-timijiet tan-negozjati. Iva, mbattajt li ser tkun disponibli l-gruppi kif xiera. Nasab li l-kwistjoni ta' kim ħajtkun wisa distribuzzjoni ta' dokumenti hija xi ħaġa li valla pena niddiskutu. Preferi li nkunu miftuħa mill-li magħluqa fuq dan il-punt. Jurgen, inti missek, ikjożbok. Iva, grazzi President. biex nibda ma malar komment qasir fuq dak li kienet jgħid Zven fuq l-emendi ta' kompromess li qed jirċevihom mill-Istat Membru saħansitra. Kwistjoni importanti. Kien hemm każ fejn kien hemm lobbyists li kienu qed imexxu lill-membri tal-personal u jpoġġu pressjoni fuqhom u jgħidu li kien hemm talba għal tarif li jrid jintbagħat lill-lobbyists Il-kollegi ma reagġux għal dan ovvjament. Jena konċar fl-istruzzjonijiet tiegħi lilhom u għet li xejn maħa joħroġ fil-beraħ li ma jkunx l-ewwel net distribwit lill-membri tal-kumitat. Dan huwa ċar minn tal-inqas minn naħa tiegħi. Imbagħad hemm kwistjoni oħra reali li rridu konsens fuqha il-membri tal-Parlament Ewropew qegħdin hawn għax huma rappreżentanti eletti u għandhom dritt li jietu ħarsa lejn il-kompromessi l-ewwel u qabel kollox. Iżda ta' bilħaq jekk fil-kumitat trid tagħmel negozjati, trid tkun ċert li taf xġi negozjat għand il-negozjaturi u l-kumitat irid ikun informat dwar x'kienu r-riżultati tal-laqat ta' trialogu. Ovvjament ma tridx li tarif joħroġ fil-beraħwis, iżda l-komitat kollu kemmu jrid ikun marra dwar xi żviluppi jekk irridu tassew niddeċidu fuq xi ħaġa. Kif se niżguraw li l-affarijiet ma jħorġux fil-beraħ? Din hija xi ħaġa li rridu niddiskutu. Forsi rrid ikun hemm restrizzjoni individuali, personali biex dawn affarijiet jibqgħu jinżammu taħt segretezza il-komunikazzjoni illum hija moderna hemm Facebook, hemm Twitter u dan ovvjament jiswa kontra is-segretezza. Dak ma xtaqt ngħid, imbagħad rindi xi punti addizzjonali li nixtieq nagħmel. Il-kompromessi li resqet xerrin naħseb li kollox ma kollox nista' napoġġhom iżda fil rigward dak li għal Jean Paul rridu niċċaraw l-affarijiet xi ftit, rridu ngħidu fiċ-ċar li r-rwol ta' mexxej eh, ser isir mod neutrali. Ovvjament xerin hija neutrali, iżda dan mhux dejjem ikun il-każ u għalhekk dawn huma regoli li qegħdin fisseħ jekk eh, jinserta li jkun hemm konflitt li jseħħ u għalhekk irridu naraw x'inhuwa fir-regoli rridu naraw x'inhu aċċettabbli u forsi rridu nitkellmu dwar dan aktar fid-dettall u niċċaraw darba l dajem ċar kristall is-sitwazzjoni tal din l-entità tkun neutrali u blebda konflitt ta' interess. Il-periodu ta' 24 sija u 48 sija jenna preferi 24 sija. Fl-opinjoni tijaj għalix il-frekwenza tal-laqat u negozjati misser tkampa bil-periodu ta' 48 sija, ma tantx tider pratika fl-opinjoni tiegħi. Il-maġġoranza ta' żewġ terzi naħseb li hija kbira wisq, naqbel ma' xerrin, għandna bżonn xi ħaġa pratika, maġġoranza sempliċi għandha tkun biżejjed. Għandna ħafna negozjaw u għalhekk għandu jkun biżejjed. Punt ieħor, President, jekk tippermettili, mhux neċessarju, iżda xerin kienet tissemmi propju xaġa dwar dan, regoli dwar il-presidenza Ma nafx jekk irridux regola aktar ċara dwar kif dan ir-rwol għandu jseħ. Naqbel ma' xerin li tajt diffiċli huwa li l-każ fej kollok viċi president li jkun president u naħseb li għandna nħallu dan il-punt punt miftuħ Forsi rridu nispeċifikaw li xi ħadd mit-tim ta' negozjar irid jieħu postu u naħseb li bekk ikun diffiċli għalina li konna b'sitwazzjoni fejn m'hemmx regoli fisseħ. U naħseb għalhekk li forsi nistgħu nsibu xi rida politika prattika li tkun ta' restrittiva ma' mux iżżejjed. Il-President, grazzi ħafna, għandi Thomas Mann u Udo Bullman Gualtieri ma kienx hawn mela forsi Ugo għax ma kenniex kellim tal-SND li ġa skadinna l-ħin u nittama li l-interpreti jibqgħu ftit iktar ħin magħna. Grazzi President, jiena mhix responsabbli għal dan id-dokument iżda ġala darba qiegħata u nixtieq nitkellem fi semi shadow rapporter, nitkellem malajr. Ix-xedow tagħna jaqbel mal-proposti għal-kompromessi mod partikolari kontent dwar tifħim minn Jean-Paul Guzes. Nadilu l-messagġ u naħseb li kollox tajjeb, bażikament. Thomas, grazzi President. Ma tantx għanna ħafna ħin u għalek ħanżom fil-qosor fil-kommenti tiegħi l għennet fuq l-emenda 14 għandi problema bil-ħames paragrafu id-distribuzzjoni tal-dokumenti bil-miktub u dokumenti mhux uffiċjali u non-papers. Dawk li jħorġu fil-beraħ speċjalment. Jiena ċar dwar it trasparenza iżda sfortunatament jekk kun hemm min ikollu rwol ta' mexxej, allura rridu kollhom fiduċja memuża magħhom. Rridu kunu kapaċi nafdawhom biex ngħidu iva għandek dan ir-rwol, dan dek dan il-kompetu b'dawn il-negozjati, ħalluk ta' xogħolok, iżda fl-aħħar mill-proċess irridu naraw jekk kontx ta' suċċess jew le fuq il-periodu ta' 24 sija jew 48 sija, naħseb li 48 sija huma wisq. Punt ieħor fuq ir-rappreżentanza iva għandna viċi-presidenti propju għal dan ir-rwol u għandu jkun biżejjed. Jew inkella xi tip ta' presidenza rotatorja naħseb li il-kompeti huma wisq ibsin wisq diffiċli li jkollna sistema bħal din fis-seħħ. Fuq il-maġġoranza ta' żewġ terzi forsi nidu ndiskutu dan għal darba oħra, neħtieġu maġġoranza kbira qabel ma tittieħed xi deċiżjoni. Iżda naħseb li nkunu qed immorru lil inwies hawnhekk. Forsi nistgħu naħsbu dwar dan għal darba oħra ma naħsibx li qegħdin il-bot wisq minn Werner Lengen. M'għandniex interpretazzjoni issa tajt il-President Sven. Prefer anyway to work in English, so uh, even if it's bad English, so uh, but uh, anyway, it's so but just